Dear colleagues, I wish you a very good morning and welcome to this. Nilqakom, eżis ħbib, għal din it-tini ġurnata ta' din il-maratona tal laqqa tal-petizzjonijiet nittama illi xiftit dal-lejl eh, irqattu u se jkun hemm xi vot naqra komplikat għaluli. Mela, jekk joġobkom, poġġu issa l-karti tal-vot fil-tamir li għandkom dinkom. u nibdow. Imma qabel ma naddu għal-vot, nixtieq naqsam maqom il-konklużjonijiet tal-laqa tal-koordinaturi. il birra wara l-ofsinar u aħna ħadna din id-deċiżjoni l-aġenda għal ġunju tal-2016 ġiet adottata u l-gruppi għandhom jissottomettu sal-aħħar ta' dan ix-xar il-proposta fuq il-petizzjonijiet oħra fuq l-enerġija biex jiġu inklużi fis-sessjoni ta' eh, Lulju ġifiri tal-aġenda ta' Lulju. Issa fuq ir-rapporti l-opinjonijiet skont l-FDD Eh, qabel illi jabbozza l-opinjoni għall-envi bħala rapport inizjattiva propja fuq l-alternativi tal-Unjoni Ewropea dik l l-aċċess għal mediċini u l-DCR mbagħad eh, se jippreżenta l-opinjoni l-Afwan Juri li hija inizjattiva konġunta fuq l-interpretazzjoni u implementazzjoni eh, tal-ftejim interistituzzjonali fuq il-veterinary lawmaking. making, napprezzaw ħafna, Hemm rakkomandazzjoni li ġew adottati famla li jiena propost berba eċċezzjonijiet il-missjoni ta' ġbir tal-fatti għal 2016 ta' ġew diskussi u kien hemm żewġ eċiżjonijiet l-ewwel net żjara storika l-Repubblika tal-Slovakkja matul il-ġimgħa ta' 19-23 ta' Settembru l-ewwel derba, ġifier ma kienx hawn preċedent, l-ewwel darba l-Kumitat sejr l slovakja u se nistudjaw kwistjoni ta' nimxaqsu ma' disabilita bħala eżempju f'stat membru għal dak li qed jiġri kullum kien fl-Ewropa. Imma din hija opinjoni tajba biex imorru f'pajjiż fejn qatt ma morna. Bħala kumitat u mbagħad se nagħmlu wkoll żjara lil Taranto fl-Italja matul il-ġimgħa ta' Ottubru jew Novembru hemm il-Green Week hemmhekk ġifiri fuq affarijiet ambjentali li għandhom xaqsmu mal-installazzjoni tal-iva u eh, il raffinariji tal-żejt. Umbat, konsidrajna l linjen ta' gwida deċidejna il nitolbu studju fuq l-użu tal-inden fl-Unjoni Ewropea mill-Dipartiment tal-Politika ċe. Umbat, ikun hemm talbiet fuq il-kwistjoni tal-B list Il-koordinaturi ħadu nota ta' talba ta' marzu biex mill-bilis niċċaqalqu l-affarijiet u nikkonfermaw l-proċedura illi nsibu fil-linji gwida. Ir-regoli fuq il-membri bħala petizzjonanti u kol ġew diskussi u naħseb dan huwa tħassib kbir għalina il-kol. Aħna diskutejna ma' servizzi legali u eh, konkludejna illi kull membru għandu dritt bħal kull petizzjonanti ma' rakkomandazzjoni hija illi ma jipparteċipawx fid-dibattitu fuq il-petizzjoni tagħhom stess u lanqas nivvotaw fuq il-petizzjoni li tkun tagħhom. U id-deċiżjoni li ħadna fuq il-petizzjoni 0927 ġiet mill-qwa Umbat iktar tard il-koordinaturi ħadu nota tal-kwistjonijiet kollha għall-informazzjoni u ma kienx hemm suġġetti għad diskussjoni taħt AOB affarijiet oħra. U hekk inħallu l-deċiżjonijiet tal-koordinaturi u mmorru dritt għal-vot. Nittama illi issa dawk kollha illi se jivvotaw huma preżenti u poġġow u daħlu il-karta tal-vot tagħhom fit-tamir. L-ewwel net eh, la bozz opinjoni għal petizzjonijiet fuq l-affarijiet legali fuq fuq eh, l-adozzjonijiet. Okay. There has been a slight um, uh... kien hemm xi bidla żgħira ċkejkna fit-titlu. Imma tafu li mi u għandkom il-lista tal-votazzjoni qudiemkom. Mela, emenda waħda minu favur, kontra, Astenzjoniet? adottata. Emenda 2, favur, kontra, Astenzjoniet? aħjar niċċekjaw. Mela niftaħ il-votazzjoni. And the vote is closed tazzjoni maluqa. Mela, adottata, issa kompromess numru wieħed favur, kontra, astenzjonijiet, adottat, emenda tlieta ja votazzjoni maqsuma, għanna bis nivotaw fuq it-tieni parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa, emenda sitta favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess 2 favur. Kontra, astenzjoniet għaddit. Amenda 9. Iva, il-kompromess 3 u kol favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4, amenda 9 Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiġ. Tieni parti. Taqa u t-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 13 favur. Kontra. Astenzjoniet Addit. Kompromess 4 favur. Kontra. Astenzjoniet Addit. Emenda 20 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 21 favur. Kontra. Astenzjoniet Addit. 22 favur kontra, astenzjonijiet, aħjar niċċekkjaw. Niftaħ il-votazzjoni, jekk joġobkom. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess 6. Favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 27 favur. Em emenda bil-fom bħala zida minu favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda, emenda 30 favur tidu t-verifikaw forsi fuq l-emenda uh, eh, 27 Niftaħ il-votazzjoni. Niftaħ il-votazzjoni kifat. Li Pipi għandu membru zejjed. Mela, nalqu l-votazzjoni. Iva, għaddit. Emenda 30 favur kontra astenzjoniet għaddit 31 favur kontra astenzjoniet għaddit 32 favur kontra astenzjoniet għaddit Kompromess 7 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 33 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit 37 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess 9 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 41 favur kontra Astenzjoniet. għaddit. Emenda 42 favur kontra Astenzjoniet. Għaddit. Issa morru għal eh, vota ħari, mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. U issa l-votazzjoni maluqa li PP għandu membru żejjed. Iva ċajta u ġvera. Issa l-votazzjoni mal-luqa u e, ġi adottat maġġoranza kbira u nifraħ lis-Sur Majes. U grazzi ħafna għal xogħol eċċellenti tiegħek issa ħemmorru għall-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet tal-persuni li għandhom disabilità u il rapporter Rosa Ester Asteragu. Morru għal kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet għaddiet kompromess tnejn favur kontra astenzjoniet għadda kompromess tlieta favur kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess serba, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess sitta, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess seba, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 62, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. U t-tieni parti hija inklusa fil-kompromess seba' allura morra l kompromess 8 favur. Kontra, astenzjonijiet, għadda. Emendaw, anzi kompromess disa għamnu, favur, kontra, astenzjoniet għadda kompromess 10 favur, kontra, astenzjoniet għadda kompromess 11 favur, kontra, astenzjoniet għadda. Issa amenda 2 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 12 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 15 bl-emenda bil-fom favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 22 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 23 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 26 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 30 favur kontra astenzjoniet għaddit. 31 favur kontra astenzjoniet għaddit. 32 favur kontra astenzjoniet għaddit. 36 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 38 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 41 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Ħen ċekja ftit fuq 41 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Iva, għaddit. Għandkom son tajdu bitċara li ma nistax narakom. Issa, emenda 47 favur. Kontra, astenzjoniet, għanna bżon nitċekja aħjar. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma maddiċ vot wieħed. Issa 48 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 50 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 52 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 55 favur kontra astenzjoniet għaddit. 56 favur kontra astenzjoniet għaddit. 57 favur kontra astenzjoniet għaddit. Forsi nistaw nieħdu eh, minn 70 pala blok, iva? Le, le, le, ma tridux, ma importax, mela, wieħed wara liħor. 61 favur kontra astenzjonijiet għaddit 64 favur kontra astenzjonijiet għaddit 65 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Mela ħanaraw 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit 67 favur kontra astenzjoniet għaddiet 68 favur kontra astenzjoniet għaddiet 69 favur kontra astenzjoniet għaddiet 70 favur kontra astenzjoniet għaddiet 72 favur kontra astenzjoniet għaddiet paragrafu 19 vot separat ġi Eh, mitlub mill-SND fuq il-paragraf reġjonali fil labost opinjoni favur. Kontra? Astenzjonijiet? Mela għadda. U l-emenda 75 taqa u ħan nivotaw fuq l labost opinjoni mod elettroniku. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ġi adottat u aħna nifirħu l-rapporter Rosa Estaras Feragut. Grazzi ħafna, xogħol eccellenti. Grazzi ħafna. U issa għall-opinjoni fuq 32 rapport fuq il-monitoraġġ u rapport tiegħi u nittama illi se jkun vot effiċenti. Mela ħamora l-ewwel emenda favur. Kontra astensjonijiet għaddiet emenda 2 favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromessa emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, l-ewwel parti tal-emenda sitta dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti ta' issa morru l-emenda 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 10 b'emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13 favur kontra, astenzjoniet għaddiet. 14 favur kontra, astenzjoniet għaddiet. 15 favur kontra, astenzjoniet għaddiet. 16 favur kontra, astenzjoniet għaddiet. 17 favur kontra, astenzjoniet għaddiet. 18 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 17 favur kontra astensjoniet għaddit. 20 favur kontra astensjoniet maddiċ. Amenda 2 konta kompromess favur kontra astensjoniet għaddit. 22 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 23 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 24 votazzjoni żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Tielet parti favur, kontra, Astenzjoniet ma' maddiċ. 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 26 favur kontra Astenzjoniet ma' maddiċ. 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 29 favur kontra Astenzjoniet ma' maddiċ. 30 Kontra. kontra astenzjoniet maddiċ. 31 l-ewwel parti favur ti eh, kontra astenzjoniet għaddiet. Tieni parti favur kontra għanna bżon niċċekkjaw. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tielet parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa emenda 33 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 3 ta' kompromess favur kontra astenzjonijiet għaddit 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ħan votaw mod elettroniku fuq l-opinjoni kollha kemmi. Votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ġiet adottata, grazzi, adottata, grazzi ħafna. Mela issa morru fuq il-lista tal-vot fuq il-Mission Report and Recommendations wara il-żjara f'Londra għal ġbir ta' fatti ta' novembru tas sena l-oħra. Amenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa ħan verifika ftit forsi. Votazzjoni maluqa. Għaddit maġġoranza kbira. Kbira. Imma jekk ma' ma turux il-vot ta'kom diffiċli għalija. Mela, issa, emenda wieħed. Favur. Kontra. astenzjonijiet Għaddit. Emenda tnejn. Favur. Kontra. astenzjonijiet Għaddit. Emenda tlieta. Bl-emenda mela, bil-fom? Favur. Kontra. astenzjonijiet Għaddit. Mbagħad hemm votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda erba b'emenda bil-fom l-ewwel nivotaw l-emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Umbat immorru għal votazzjoni fuq il-bqija. Anzi, immorru dritt tal amenda 5, il-bqija jaqa. Amenda 5, favur. Favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Amenda 6, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. 7, favur kontra astenzjoniet għaddit. 8 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda disa vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għanna bżonn iċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Iva, għaddit. Emenda bil-fom numru 4, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 11, b'emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 13 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Anzi, anzi, għaddiet il-speċini għetnajja. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess wieħed Mela, kompromess wieħed bl-eċċezzjoni ta' l-emenda 17 li ma jiġix kopert mill-kompromess. Mbagħad niġew li iktar tat mela kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 bl-emenda bil-fom L-ewwel għandna l-vot fuq l-emenda orali favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Elb hija jaqa u mmorru l-emenda 21 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 22, emenda bil-fom favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 23 in favur, L-ewwel parti ovvjament iva favu kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favu kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet għaddit. 27 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tidu tċekjaw forsi niftħu l-votazzjoni biex neverifikaw it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u ma' Emenda 28 bl-emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 29 u kol bl-emenda bil-fom l-ewwel nivotaw fuq l-emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa niġu għall l-ewwel parti tal-vot maqsum favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra. Għanna bżon nitċekjaw it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Maddiċ. L-emenda bil-fom 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30. Vot maqsum. L-ewwel parti favur. Kontra. Aħjar niċċekkja Nifsu l-votazzjoni. Iva, l-ewwel parti tal-emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti favur kontra, astenzjoniet għaddiet. Tilet parti favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ. Raba parti favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ. 31 favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ. 32 favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ. Issa emenda bil-fom 11 favu Kontra astenzjonijiet maddeċ. U issa il-vot aħari fuq il-dokument mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samma luqa u ċit għaddotat. U grazzi ħafna lilkom il-koll li parteċipajtu f'dawn din iż-żjara ta' ġbir ta' fatti u tagħtu il-kontribuzzjonijiet tagħkom għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna. dear colleagues, can I kindly ask those of you that... Kollegi, ġobkom dawk li mux ser jihdu sen fil-sessjoni ta' issa, eh, ħallu l-kamra bil-kwiet u dawk li ser jibqaw ġobkom hudu postkom. Eja, nuru xejn isbet il-petizjonanti li għu prezenti maħna. Let's now move to, to uh, the agenda for today and first of all I would like Mela naddu għall-agenda tal-lum nilqa lil Ruby Herald Clausen mill-Svezja li huwa fisem il-Kumitat Nordiku tal-Dritti tal-Bniedem li ħajtkellimna dwar każijiet dwar it-tfal fid-Danimarka fil-Finlandja u fl-Svezja. Nemmen il-petizzjonant edha għawek u lesta illi titkellem. Mela, ħanaħdu ħanamlu hekk. Ħanaddi l-kelma l-petizzjonant għal ħames minuti, imbagħad il-Kommissjoni, imbagħad lill-membri. Hekk ħanibdew nimxu. Aħna ma konniex nafu li din il-petizzjonanta se tkun hawnhekk illum. Ġifieri ma rridux intawlu f'dan il-punt għaliex fadlilna ħafna punti oħra fuq l-aġenda. Nadilek il-kelma l-ħames minuti. Thank you so much.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 Komitat Nordiku ta' drittijiet tal-bnedmin fisem professjonisti oħra u avukati minn pajjiżi nordiċi illi kollha iffirmaw din il-petizzjoni 2434-2014 fissimaw minn ringrazzja lil dan il-komitat tal-opportunità illi nindirizzakom. Aħna sibna li nistgħu napplikaw eh, riżoluzzjoni Waħna batna u koll memorja l-Komitat fl-4 ta' April. Hemm sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li huwa ċe 435 tal-2000 u żbar 2006, is-sentenza nħarġet fl-2007, din is-sentenza Nis-sentenza u koll tapplika barra minnek il-gvern tal-Svezja u koll jaqbel il-kura eh, obbligatorja hija ta' spiss ħafna fil-pajjiżi tan-nord, fil-pajjiżi nordiċi. 17,000 u 17,200 tifel u tifla kienu fil-kura ta' servizzi meta U barra minn hekk kien hemm 130 tifel u tifla fil-kura fl-2014. Dawn ifisser li kien hemm żieda ta' 50% f'erba' snin. L-Iżvezja u l-pajjiżi nordiċi huma pajjiżi sinjuri ħafna u kull sena dejjem ikun hemm iżjed tfal jagħtaw fil-kura minn flok ninvestu flus eh, foster care il-pagamenti lil foster homes huma għoljin ħafna u issa qed naraw li hemm industrija tal-kura ta' tfal. Tfal li qed jitneħew mill-ġenituri tagħhom li tant toħobhom qed jitpoġġew eh, foster care jiġifieri qed jgħixu hemmhekk ma nies ma jafuhomx u dan għaskambju ta' flus. Qed naraw illi għam kumpaniji li ġiċu ta' sensara fuq livell nazzjonali u multinazzjonali. Il-liġi tal-Izvezja tajt illi s-servizzi soċjali jridu investigaw il-familjari ta' tfal, ma daw spessi ikun hemm diskriminazzjoni kontrijom. L-Iżvezja l-pajjiżi nordiċi tilfu is-sens ta' familja. Ġifieri li eh, hemm dritt ukoll ta' kura minnaħat tal- fejn il-social workers preferu illi it-tfal ħallhom fil-kura ta' barranin milli mal-familja. Il- Foster parents ma jħallux li krem kuntat bejn ġenitur naturali u tfal u mxie ġenituri l-om snin ma jraw li tfal. U l-qas ikun l-opportunità li l-familja terġa' fl flimkien. Id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar tittieħed dejjem mis-social councils il-social workers dejjem jirrifjutaw li japplikaw deċiżjonijiet li huma favur it-tfal u mem lebda liġi għall-infurzar. Il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem għalet illi l-istat għandu dejjem jaħdem favur illi il-tfal u ġenituri jerġgħu fl flimkien. Paramelek avukati illi jaħdmu perspettiva ta' drittijiet tal-bniedem u jieħdu xogħolhom Eh, bis-serjetà dawn spiss ikun hemm eh, attakki kontrihom. F'xi każi Hemm referenza għal xi każi fil-petizzjoni, pereżempju Dominik Johansen, illi eh, tieħed minn ajruplan fl-2009 meta l-ġenituri tiegħu kienu se jemigraw lejn l-Indja. Illum dan it-tifel huwa traumatizzat. Tonja Hassan tieħdet fosterhom fl-2012 u Felicia Petten li mietet fl-2005 u mek ma kienx hemm l-ebda investigazzjoni u ħadd ma ġie akkużat. Hemm każ ġdid ta' familja fin-Norveġa illi huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea dawn huma li fejjem it-tfal ittieħdu mill-ġenituri u dawn it-tfal ukoll ħaqhom il-protezzjoni. Il-tfal u ġenituri ġiri għamlu suwiċidju. Kemm żewġ tfajliet illi għamlu suwiċidju fil-bidu tal-2015 għaliex dawn ma tħallewx ikollhom kuntatt mal-ġenituri. U nista' semmi ħafna iżjed aħna nixtiequ li jkun hemm fact-finding visit fl-Iżvezja għaliex nixtiequ koll illi naraw bidla. Grazzi. I thank you very much and give the floor straight to. Grazzi nadir kelma minnu fih l-rappresentanta mill-Komissjoni Tina van der Good morning. You're all aware. tajba. Kif tafu? L-obbligazzjonijiet internazzjonali tal-pajjiżi nordiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem dawn huma tat-tfal dawn huma eh, monitoraġġ min-naħal tal-ġnus maquda wkoll. Issa jekk inti tħares lejn il-website tal-ġnus maquda tinduna illi tal-aħħar l-Svezja kienet taħt reviżjoni perjodika u nħarġu numru ta' rapporti li huma kollha disponibbli fuq il-website. Brabta ma l-Svezja hemm lista ta' kwistjonijiet li ġiet ippubblikata riċentement. E, hemm 68 sessjoni tal-2015 virja sessjoni riċenti ħafna Mela dan huwa reazzjoni għal rapporti li nħareġ mill-Iżvezja. Il-ġusma uda toħroġ blista ta' kwistjonijiet pendenti illi ġisma u dejdri li huma problematiċi u titlob il-Gvern tal-Iżvezja eh, jieħu azzjoni dwar dan. Jien qed nitkellem dwar l-Iżvezja hemm manka informazzjoni fuq pajjiżi oħra l-Finlandja, Danimarka, etc. li huma kollha parti mill-UNCRC. Issa jekk inħarsu lejn dak li tgħid il-ġnus dwar kif taħdem is-sistema ta' kura ta' tfal fl-Iżvezja, Għawek nisali kwota minn paragrafu 8 minn din il-lista ta' kwistjonijiet tal ġus maquda li hija disponibbli fuq il-website kif semmejt. Mela ġus maquda titlob il-Svezja li jiprovdi informazzjoni fuq is-sistema ta' ħajsin ta' tfal sabiex ikun profezzjoni ta' violenza domestika sabiex indirizzaw sitwazzjonijiet ta' abbuż u negliġenza. Jekk joġobkom indikawx miżuri ħattu biex tassiguraw illi ikun hemm rapportar tal-każi kollha u jekk hemm xi mekkaniżmu ta' rapportar li qed jitħaddem u li huwa magħruf mat-tfal. Kieġobkom ipprovdu informazzjoni dwar jekk każi ta' abbuż u negliġenza waslux għal iżjed ftuħ ta' każi kontra ġeneralment il-ġenituri u jekk teħdux miżuri biex eh, il-professjonisti illi jaħdmu mat-tfal ikunu iżjed kapaċi identifikaw il-vitmi ta' violenza dak huwa x'titlob titlob jitolbu ġus maquda mill-Iżvezja. Ma l-Iżvezja trid tipprovdi iżjed informazzjoni dwar kif il-violenza domestika tista' tiġi prevenuta u sitwazzjoni ta' abbuż u negliġenza ta' tfal qed jiġi rapportati u qed jiġi indirizzati. Kieġabkom interpretaw daqsxejn ukoll dak li ma jgħidx dak li ma jgħidx ir-rapport, ir-rapport fil-fatt ma jsemmi xejn dwar allegazzjonijiet ta' u mekkani kwota ma jisamix li il-rati qegħdin iżegu l-obbligazzjonijiet tagħhom, ma jsemmix illi it-tfal qegħdin jittieħdu mill-ġenituri b'mod abbużif, u rapport ma jsemmix laqqas illi il-konvenzjoni dwar it-trittijiet tal-bidem mhux qed tiġi applikata, li m'hemmx garanzija ta' eh, ta' proċessar ġust, eccetera. Iġifiri, nistgħu nassumu illi kieku hemm problema sustanzjali fl-Iżvezja kieku dina ħarġet fil-rapport tal-ġnus Mauda. Imbagħad jiena bdejt naħseb bejn beruħi l-akademiċi xjajdu dwar is-sistemi ta' kura ta' tfal fil-pajjiżi nordiċi. Sibt prezentazzjoni interessanti ħafna minn professur Tarja Purelija mm, professur mill-Università f'Tampere fil-Finlandja. Dan huwa hija prezentazzjoni interessanti ħafna tistgħu sebuha fuq l-internet. Tina għamlet presentazzjoni dwar il-funzjonament tal-sistemi tal-kura ta' tfal u semmiet xi ħaġa interessanti li ma kontx naf. Semmiet illi l-ewwel Child Welfare Act fil-dinja kollha ġie introdott fin-Norveġa. Ġifieri minn il-preżentazzjoni qed naraw li l-pajjiżi nordiċi kienu pjunieri fil-qasam tal-ħarsin tat-tfal. Interessanti ħafna. Imbagħad late night ta' min nieħdu nagħtu ħarsa dwar eh, pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea kif jaħsbu li taħdem is-sistema ta' kura ta' tfal fil-pajjiżi nordiċi. U jiena ħarist lejn il-website tal-Gvern tal-Awstralja u hemmhekk jagħtu l-eżempju ta' il-ħarsin ta' tfal fl-Iżvezja bħala eżempju tal-aħjar prassi L-Istitut tal-Istudji tal-Familja fl-Awstralja qed jeżamina kif jaħdmu sistemi ta' kura ta' tfal madwar id-dinja u jagħmlu referenza għal Kanada għall-Iżvezja u għall-Belġju pereżempju u hemmhekk jgħidu li jekk tixtiequ taqraw iżjed dwar il-ħarsin ta' tfal fl-Iżvezja eh, hemm miktub li l-Iżvezja bħal pajjiżi Skandinavi oħra għanda eh, servizz ta' kura ta' tfal orientat lejn il-familja u mhux lejn il-kura ta' tfal bħalma hemm f'pajjiżi bħall awstralja Renju Unit, il-Kanada u New Zealand. Iġifieri qed ngħidu illi eh, fl-Iżvezja hemm servizz orientat lejn il-familja. Barra minnak fil-risposta uffiċjali, il-Kummissjoni diġa tat ir-replika tagħha nixtieq nerġa' nispjega iżda illi Eh, dwar il child Welfare Systems fir-Renju Unit u l-funzjonament tagħhom dan huwa regolat mill-liġi nazzjonali mhux mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, kif tafu, ir-reviżjoni tal-regolament Brussels 2A mhux ser wessa l-ambitu tal-regolament eh, għaliex dan regolament huwa biss fuq l-infurzar tal-sentenzi u fuq il-ġurisdizzjoni. Jiġifieri dan jaqa' il-barra mill-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ma jfissirx iżda l-Kommissjoni ma tagħmel xejn dwar il-promozzjoni ta' drittijiet ta' tfal. Aħna għandna eh, finanzjar immirat taħt il-programm ta' drittijiet ta' tfal u ċittadinanza. U aħna meta niddeċidu fuq il-prioritajiet ta' finanzjament, naraw li jkun hemm referenza anke standards internazzjonali. Ġifiri aħna hemm referenza l standards hekk kif promossi mill-Konvenzjoni ta' dritti tal-Ġnus Maquda dwar id-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll l-linji gwida tal-Ġnus Maquda għal kura alternattiva ta' tfal fost affarijiet oħra. Kif tafu fl-aħħar forum tal-Unjoni Ewropea dwar it-trittijiet ta' tfal, ifukajna fuq il-kooperazzjoni eh, f'sistemi integrati għal kura ta' tfal u proponejna 10 prinċipji għal sistemi integrati u dawn il-prinċipji ipoġġu it-tfal fil-qalba tas-sistema. Barra minnek lantana għal jkun hemm kooperazzjoni bejn natturi differenti kollha involuti fil-ħajsin ta' tfal. Komissjoni tilqa l-fatt illi Dan il-komitat irrefera għal eh, dawn il-prinċipji fil-rapport tiegħu fil-żjara tiftix tal-fatti fir-Renju Unit u anka għamel referenza rizoluzzjoni dwar l-aħjar interessi ta' tfal li nadal waqt se tiġi adottata. Jekk għandkom iżjed mistoqsijiet, lesta il-axom, grazzi. I thank you very much for this refreshing uh, outlining of, of... Grazzi tal-li Eh, semmej dawk iċ-ċifri u dawk il-fatti, mhux dejjem ir-rappresentant tal-Kommissjoni jkun daqstant eh, ċar u dirett, ma qed neħdu gost dan il-fatt, speċjalment eh, kmini dal ħodu Issa niftaħ il-naddi l-kelma lill-membri biex jipparteċipaw. Margaret. Jina ħanitkellem bil-Danis. Qed tieħu gost li pajjiżi huwa konsidrat bħala mudell għal pajjiżi oħra. Però ma naħsibx li dan huwa veru għal kollox. Hemm film dwar eh, tfal li jittieħdu fil-kura. Dana kien film ambjentat ftit ta' snin ilu u naraw li tfal kienu nżammu f'kondizjoni terribli u l-gvern tal-Danimarka fil-fatt ħareġ b'apoloġija. Smajna illi fl-Iżvezja hemm eżempji ta' tfal li ttieħdu foster homes u daw ukoll inżammu f'kondizzjonijiet ħżina u naf li hemm ħafna eżempji oħra f'pajjiżi nordiċi, eżempji tajbin u eżempji ħżina. Fl-Iżvezja u fil-Finlandja ma nafx eżatt x'inhu l-każ, però fid-Danimarka aħna ma integrajniex il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' tfal fil leġislazzjoni tagħna u aħna għandna problemi kbar. Da ma jfissirx li dak kollu li għamilna huwa ħażin. Għaliex eh, hemm ċirkustanzi differenti f'dawn il-każijiet u eh, hemm konflitti komplikati ħafna jkollok bżonn tisma' l-żewġ teqniben u l-istorja tkun komplessa immens. Nafu illi irridu noqogħdu b'seba' mit-tajni meta niġu biex ngħidu minn kellu raġun u minn kellu t-tort. Però il-Kommissjoni qed tajt illi fil-pajjiżi nordiċi kollox eh, miexi ħariri nadama da ma nistax naċċetta. Naħseb illi Eh, għanna leġislazzjoni riġita ħafna fuq l-autorità eh, ġenitorjali u naħseb illi dina qed nużaw aħna bħala soluzzjoni għal kollox. Fid-Danimarka hija huma l-awtoritajiet li huma dejjem dominanti. Naħseb illi f'dawn il-każijiet diffiċli li tiddeċiedi minn għandu raġuni minn għandu t-tort Kif qed ngħid però naħseb li l prezentazzjoni tal-Kummissjoni ma tantx taqbel sew mal-kompetenzi tal-Kummissjoni u naħseb li laqqas ma iddeskrivit is-sitwazzjoni hekk kif Minuta tajt il-President se inkompli b'membri oħra l-ewwel. Is-Sur Martan. Grazie ħafna, Signor President. Jiena m'għandix eh, pari per se imma smaj dak li qalu il-petizzjonijiet u dak li għalu il-Kummissjoni. Il-petizzjonijiet jitkellmu fuq ċerti problemi u għandi l-impressjoni li dawn il-problemi mhumiex ta' invenzjoni pura u nisma' dak li qalet il-Kummissjoni. U għalhekk eh, dawn mumiex, dawn huma dejjem każi drammatiċi li jaslu hawnhekk u għanna rapport fuq l-istudju illi għamilna s-sena l-oħra fil-Renju Unit għet eh, nifem illi iba sejrin fi slovakkja u kol. Umbat, minn sejmissu, għax għet nindunaw illi drittijiet ta' tfal u tal-ġenituri problema illi qed tinħass fil-pajjiżi kollha u lek insaqsi jekk nistawx insaqsu biex namlu studju globali ta' situazzjoni attwali għax jiena ma nafx il-liġi svediża jew daniża u ma narax kif aħna nistgħu nintervjenu. Jekk le biex ngħidu biss illi aħna għandna bżonn iva nikkonsidraw nisimgħu il-petizzjonanti u biex nagħmlu hekk għandna bżonn elementi għal analiżi tagħna li tkun ħaġa tajbu lill parlament Ewropew jipprova jara kif jista ikun jaf is-sitwazzjoni attwali fil-pajjiżi kollha għax hekk le se nżuru 28 pajjiżi sal-aħħar tal-leġislatura. Grazzi. Javu, Roberta. Grazzi Cecilia, ninaqat mal-kollegi eh, meta jgħidu li dawn il-każijiet huma sensittivi ħafna ehm, li jaffetwaw il-familji, jaffetwaw ehm, il-kort istatajt tas soċjetà tagħna. Eh, jina rajt il-petizzjoni, eh, smajt il-petizzjonarju xqalet, biss nishtiq eh, namel referenza għal fatt li irridu naraw kemm hemm elementi transfronterjali meta nitkellmu fuq il-kompetenza ta' dan il-Kumitat u x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Jekk inħarsu lejn ir-regolament eh, Brussell 2 a naqbel mar rappreżentanta tal-Kummissjoni li qalet li din tirreferi biss għal suġġetti ta' ġurisdizzjoni u rikonoxximent u infurzar ta' deċiżjonijiet li jeżistu minn stat membru ieħor u jiena m'iniex konvinta li dawn il-petizzjonijiet miex relevanti eh, għal eh, biex naraw jekk hemmx ksur ta' dan ir-regolament jew le. Eh, Irridu naraw ukoll kif dan ir-regolament japplika għad-Danimarka jekk japplikax, ma naħsibx li japplika, u rridu naraw ukoll x'tip ta' applikazzjoni jagħmel għal Norveġja. Nixtieq iżda ninaqat mal-kollega tiegħi is-Sur Martan meta nirrikjedu li nkunu nafu eżatti x'qed jiġri fil-Stati membri kollha, speċjalment fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda fuq id-drittijiet ta' tfal, jekk nkunu nistgħu peress li tant inqattaw sezzjonijiet ta' dan il-Kumitat niddiskutu dritti drittijiet ta' tfal ejjew naraw kif japplikaw għall-inqas inkunu nistgħu bħala kumitat nagħmlu xi ħaġa li hija fil-kompetenza tagħna. Thank you, Mrs. Pitera. Grazie ħafna, Signor Pitera. Iva, jiena naqbel ħafna Signora Mezzola, però Issa li għaddan kolli nejt il-persuna li resqet il-petizzjoni ma taċ prova li dan għandu xieqsam ma l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Kolli ngħid li Brussel 2 ma tapplikax għal Danimarka minħabba li huma kienu negozjaw opt-out u laqqas ma nistgħu napplikawha għal Norveġja minħabba li huma mhumiex membru tal-Unjoni Ewropea. Brussel 2A ah, tista' tapplika għal Finlandja u l-Iżvezja, però dan ir-regolament huwa dwar l-infurzar ta' sentenzi kif ukoll l-arfin ta' sentenzi ta' stat membru ieħor, però huwa proprju l-istat membru li jista' jiddeċiedi x'inhuma l-kundizzjonijiet illi jistaw jippermettu li tifel jittieħed mill-familja u jingħata lil familja għal fostering. Jiena nissuġġerixxi li din petizzjoni tingħala. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Silvi. Grazzi ħafna. Iva, jiena nixtieq ngħid li naqbel perfettament ma dak li ntqal ma' ħafna mill-kollegi tiegħi. Nixtieq illi nitkellem fuq xi ħaġa dwar sib nixtieq nasam dan il-kumitat hija dejjem jirċievi numru pjuttost kbir ta' petizzjonijiet dwar it-tfal u drittijiet ta' tfal din xi ħaġa li tinkwetana mhux ftit ikolli ngħid li aħna hekk mitluba illi naraw kif nistgħu noħorġu ċertu soluzzjonijiet u kif nistgħu nintervjenu, però jiena naħseb illi is-sitwazzjoni fija nifissa hija verament gravi u sewid li qalbi. Ħaġa l-impressjonatni meta kienet titkellem il-personal risqet il-petizzjoni hija illi użat il-kelma business illi issa qed issir jisu kummerġ dan kollu it-teħid tat tfal u loti ta' tfal li ċertu familji. U jinnixtieq allura nsaqsi fejn ħanqataw linja, kif ħanaraw x'inhi r-realtà l-Kummissjoni, kif tista' tagħti tweġiba. Naturalment il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħti il-verżjoni tal-fatti tagħha tagħmel xogħol kif tista' ħna nafu li hija xi ħaġa diffiċli li tipprova ssib livell komuni għal kulħadd speċjalment minħabba l-fatt li l-leġislazzjonijiet nazzjonali ma differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor. Waħna fl-Ewropa ħin kollu din ippruvaw nagħtu viżjoni iktar armonizzata, aktar waħdanija. U jiena ukoll nara fil-problemi illi għana billi nippruvaw nilqaw dawn il-petizzjoni tunsibu soluzzjonijiet, però xolna u koll huwa illi nkomplu naħdmu fih dan il-grupp ta' ħidma li huwa dedikat għall ħarsin ta' drittijiet ta' tfal u ippruvaw nifukaw iktar fuq il-każijiet li kolġernaw it-tfal. Ħaġa oħra li nixtieq qasam magħkom hija illi aħna apparti minn studju u minn flok forsi studju li studju ħajħodilna ħafna ħin, forsi aħjar norganizzaw avveniment fejn jipparteċipaw il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali, membri tal-Gvernijiet Nazzjonali ħalli jipparteċipaw b'mod iktar sieħ ħalli bekk nipruvaw nqanqlu daqsxejn iktar attenzjoni din hija dejal ħalli nippruvaw nrisqu aħna fil-qa tal-limis tal-grupp ta' ħidma. Ħalli nippruvaw naraw kif aħna nistgħu nipproċedu fuq dan is-suġġett daqshekk delikat. Ningrazzjakom. Thank you, Eleonora. I don't have... Grazie ħafna, Eleonora. Matnara li hemm ħadd iktar li jishti jitkellem mela nista' issa nerġa' nissieden il-persuna li resqet il-petizzjoni. Għandek żewġ minuti sabiex tikkonkludi. Um, my name is Elizabeth Schaefer. Jiena jisimni Elizabeth Schaefer. Jiena ħadem ħafna ma' Robbie Harold Klassen. U Jiena pala avukata illi naħdem fuq dan il-każ, fuq dawn il-każijiet għal dawn l-aħħar ħames snin. Dak li qed nippruvaw ngħidu għalli minn middu minn l-1930 aħna naċertu inġinerija soċjali fl-Iżvezja fis-servizzi tal-kura tal-familja u naħseb illi għanna jissu vizjoni ta' trotzki tal-familja u dan jfisser illi it-tfal mumiex parti mill-familja, iżda huma parti mis-soċjetà ġifieri id-drittijiet ta' tfal mhumiex brabta mal-familja tagħhom bioloġika, iżda brabta mas-soċjetà. U aħna dan il-kunċett li ilu mħaddan fis-soċjetajiet tagħna u mill-1930 fil-Iżvezja nista' ngħid illi aħna għandna influenza qawwija minnaħa tal-Knisja Kattolika ta' Tramuntana dwar viżjoni mod ta' kif aħna naraw il-familja din raġuni jekk ikun hemm żewġ pulizija u żewġ eh, social workers ikunu jistgħu huma jieħdu tfal minn mill-familji. Jina fil-fatt kelli każ fejn kien hemm gwardja ċivili illi fil-fat teħditila it-tarbija tagħha. I talbed din il-mara li kienet klienta tiegħi kellha tarbija ta' ħames xhur u nofs u talbed lajnuna minħabba li kellha msieħeb violenti u minn flok ma tawa lajnuna ħadula it-tarbija. U ħafna drabi jiġrijek l-isfet, ġifiri naħseb li mux għat jintefqu il-flus biex nejnu l-lomijiet, per eżempju, f'dan il-kas, hemm iktar ħafna iktar possibilità li jittieħed tifel jew tifla jew tarbija mill-lom, speċjalment jekk tkun single parent, dinja xi ħaġa li tinħass ħafna anke fil-pajjiżi tagħna fejn qed naraw li hemm ħafna nies li huma migranti li qegħdin jaslu fil-pajjiżi tagħna u jittuħdulhom it-tfal. U nixtieq li nitkellem fuq din l-industrija kif qed insejħuha ta' tfal minħabba li qed jittieħed kollox mit-tfal, mill-familji, skużawni, jekk jittihdilhom it-tfal jittuħdilom ukoll koll l li jirċievu sabiex jieħdu ssib it-tfal iżda minn flok sa 40.000 euro qed ikun dedikat il-bajn 40,000 krona ikunu dedikati għal kull tifel u tifla kull xar, din naħseb li hija problema kbira. Grazzi ħafna, naħseb li rridu nikkonkludu issa fuq din il-petizzjoni kif għalet ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni din hija petizzjoni li tirrigwarda każijiet li ġew f'pajjiż partikolari, f'stat membru partikolari m'hemmx kompetenza ta' intervent minnaħa tal-Unjoni Ewropea, iżda rridu inqisu wkoll il-regolament ta' Brussel 2A hija tikopri il-kwistjonijiet tal-infurzar ta' sentenzi li ttieħdu fi stat membru ieħor. U jkolli ngħid li m'hemmx element transkonfinali ġifieri dawn mhumiex każijiet illi jistgħu jkunu regolati mill-liġi Ewropea id-Danmarka għandhom opt-out, il mhumiex membru tal-Unjoni Ewropea ġifieri issa jifdlilna l-Iżvezja l-Finlandja, però din il-kwistjoni ma nistgħux ninvestigawha minnaħat l-Unjoni Ewropea, minnaħat l-Kummissjoni Ewropea, minħabba li din mhijiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea, però dak li nistgħu nagħmlu aħna minnaħat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa illi nirreferu l-każ għal grupp ta' ħidma tal-Child Welfare, il-Sinjura Evi fil-fatt hija il-President u nistgħu naraw kif huma bliktar mod kreattiv isibu soluzzjoni ta' kif dan il-kumitat u dan il-grupp ta' ħidma jista' jieħu l-elementi li din il-petizzjoni ħalli naraw jekk aħna nistgħux nagħmlu xi ħaġa b'rabta mal-implementazzjoni ta' regolament Bussell 2 ġifieri nirringrazzja ħafna lilkom li ġejtu eksa biex tippreżentaw din il-petizzjoni għan referru dan il-kas li l-grupp ta' ħidma naturalment ħanżommu din il-petizzjoni miftuħa. Din il-konklużjoni taċċettawa, so wis, mela ringrazzjakom. Grazzi għal darbohra li vjaġġajtu mill-Izvezja nafu kemm hija diffiċli l-lum il-ġurnata li tiġi mill-Izvezja. Issa ngħaddu għal petizzjoni li jmiss, petizzjoni numru 2453 tas sena 2013 minnaħa ta' Nancy Shooten dwar it-tif ta' tfal mill-awtoritajiet ta' kura ta' tfal u l autoritajiet ta' protezzjoni. Sofia Shuten hija l-persuna li ħadd resaq petizzjoni iżda ma waslitx mela nisimgħu mill-ewwel rappreżentant tal-Kummissjoni. Dwar dan il-każ. Jiena għaluli illi il-persuna li sqet il-petizzjoni u l-petizzjoni nifissa kienet għadha ma resqitx u dim il-kummissjoni. Mela, jekk hemm bżonn nitkellem jiena fil-qosor il mħabbarina qrajt tal-petizzjoni. Mela, le, mela jek joġbu kanħalli għalli fidek sabiex tagħti l-kummenti. Iva, jina qrajt ir rapport tal-pulizija illi jgħidu illi it-tfal instabu maqfulin f'kamra fejn kien hemm ħafna riħa ta' urina u um, kien hemm ukoll dajjar ta' urina u it-tfal ma kellhomx residenza pitwal fl-Iżvezja. Mill-lider kien hemm fil-qorti ta' tfal u allura minħabba li ma nafx kienu riżultati u s-sentenza tal-qorti tal-familja jiena ma nistajċ li ma nistajċ nħu pożizzjoni minħabba li ma nafx kienet is-sentenza. Allura sfortunatament ma nistax nevalwa jiena jekk il-persona tressaq il-petizzjoni kien iċċettuża il-kompetenza nazzjonali jekk huma fil-fatt ma riserħux fuq il-kompetenza tal-imħallef tal-qorti tal-familja Fil-fatt, ma nasibx li nista' jiena ngħaddi għal konklużjoni toħrajn fuq il leġislazzjoni Ewropea. Jiena m'għandix is-sentenza. Iva, mela inti kifett marċivejġ l-informazzjoni kollha u laqqas il sentenza l lura ma nafx fejt tpoġġiet din il-petizzjoni fuq l-aġenda. Għal raġuni sempliċi, naħseb minħabba li kien hemm membri tal-kumitat illi talab illi din petizzjoni titpoġġa fuq l-aġenda naħseb li din hija xi ħaġa ma tagħmilx sens minħabba li m'għandniex l-informazzjoni kollha nistgħu nipprovdu lill-Kummissjoni. Persuna tippreżenta l-petizzjoni l biss qed qiegħda hawnhekk m'għandna l-ebda dokumenti li tqasmu u nataw l kummissjoni allura nistgħu issa nistiednu lill-kollegi sabiex tgħidulna intom kif taħsbu li għandna nimxu fuq din il-petizzjoni, Sinja Pitera. Grazzi ħafna Iva, għanna bżon li jkollna dokumenti, id-dokumenti kollha rapport tal pulizija. Nafu xjgħid, però naħseb li r-rapport tal pulizija jiddiskrivi sitwazzjoni verament orribli. U jekk verament hekk kien dak il ġar naħseb li l-polizija ma setawx jagħmlu mod ieħor, naħseb li aħjar nistennew li nirċievu dokumenti kollha qabel ma nieħdu deċiżjoni finali. Jiena nissuġġerixxi li nagħlqu din il-petizzjoni minħabba li r-rapport tal-Pulizija tant jiddeskrivi din is-sitwazzjoni orribli illi nstabu fiha tfal illi naħseb illi diġa il-grupp ta' ħidma tal-child Welfare għandhom ħafna każijiet u jkolli ngħid illi jiena bħala evalwazzjoni preliminari kolli ngħid illi din il-petizzjoni mhix ħadd wassal valur miżjud għax-xogħol li qed isir fih dan il-grupp ta' ħidma tal-child welfare. X'taħsbu? nista' nagħmel hekk, għandi l-approvazzjoni mela. Iva, jiena naqbel li s-sumwa miftuħa u tibattuha, iżda ma naħsibx li d-dinja fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea minħabba il-konvenzjoni tal-ġus maquda tad drittijiet tal tfal għandha tkopri wkoll il-Norveġġja. Naħseb sinra u kera t tirreferi fuq il-petizzjoni ta' qabel issa diġà għaddejna l-petizzjoni ta' wara. Jiena kont qed nikkonkludi fuq it-tieni petizzjoni fil-fatt, Sinjur ken, u qed nara li l-kollegi jaqblu li naraq il-petizzjoni. Edna minnaħat tal-PPE, l-FDD, l-CR, kullħat jgħat jaqbel u anka minnaħat tal-Soċjalisti. Sewa wis, mela dan il-petizzjoni ħana l-USA u naddu il-petizzjoni li jmiss illi hija numru 1140 minna ta' Hans Jespersen li għadda li jisfu drittijiet ta' tfal fid-Danmarka u l-Svezja. Il-persuna li resqet il-petizzjoni mhuwiex prezent, prezenti hawnhekk, il-petizzjoni ma tresqitx għoddim il-Kummissjoni Ewropea għall-istess Ġunijiet tal-petizzjoni ta' qabbela, iżda tpoġġiet fuq l-aġenda din il-petizzjoni fuq talba ta' waħda mill-membri, ta' wieħed mill-membri, dispeċini li ħad ngħid dak li ħanejt. Però din il-petizzjoni qiegħda fuq l-aġenda qegħdin nitkellmu diskrivu dan il-każ fuq livell ġenerali ħafna, dan il-petizzjoni qatt ma tresqet qudiem il-Kummissjoni U hemm informazzjoni illi qiegħda tħawat iktar il-fatti milli tiċċarhom biex nejda bil-pulit ma nasibx li hemm mod u soluzzjoni raġonevoli ta' kif nistgħu konkludija, però minħabba li kien hemm wieħed mill-membri ta' dan il-kumitat li xtaq li l-petizzjoni tpoġġa fuq l-aġenda issa nixtieq li intom tgħiduli u tatuni pari kif nistgħu nikkonkludu fuq din il-petizzjoni. Roberta Kirchbo. I'm not sure how much advice I can get, but... Ma nafx kem nista antik parir, iżda jiena naqbel l-informazzjoni li għanna fidejna ma tantx eh, da tilluminana u ma nafx jekk tistax tenna niddeċidu jekk għandix nalqu din il-petizzjoni jew nal-qwa għal ftit iktar ħin. Kifet, inti ma nafx eżattament x'inhi l-proċedura, x'tib ta' informazzjoni ħajkonna bżonn sabiex ikonna diskussjoni, jekk mhux ħajna rċivu għal informazzjoni, bat nistgħu nagħlqu l-petizzjoni, però forsi ikun tajjeb nippruvaw niġbru l-informazzjoni ħalli nħidu deċiżjoni għabaz tal-fatti u mhux nħidu deċiżjoni għabaz tal-fatti li aħna m'għandniex biżejjed informazzjoni. Iwa naqbel perfettament dwar il-fatt li m'għandniex biżejjed informazzjoni, naħseb illi tkun xaġa li ma tkunx ġusta jekk aħna narqu l-petizzjoni minħabba ma jkunx biżejjed informazzjoni li naħseb illi għandna niġbru iktar informazzjoni mbagħad niddeċidu wara jekk għandix narqwa jew le naħseb li jekk nimxu jekk nimxu bl-iktar b'mod ġust. Tajjeb, mela Eleonora taħseb Iva, naqbel perfettament jena mal-kollegi li tkellmu ma nġbizet informazzjoni li jistaw jikobbilġuna li għandna nalqu din il-petizzjoni, naħseb li nistaw nibatu dan il-każ il anka fil-fehdan il-grupp ta' ħidma ta' child welfare u kunem evalwazzjoni mill-ġdid. Iva, jienek xtaqt nil-proponi li nżommu din petizzjoni miftuħa, nirreferu għal grupp ta' ħidma u nitolbu għal iktar informazzjoni. Naddu issa l-petizzjoni li jmes li samijawihet petizzjoni ġermaniza fissem Animals Angels li kienem 103.248 firmatarju ta' din il-petizzjoni, petizzjonist petizzjonista jawek għanna signor Krista Blanke għal 5 minuti, kjoċbok. Signor President, membri tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet, ġimatejn ilu kienem trak Ġermaniż li kien sejjer bil-baqar fil-Libanu li kien ikkontrollat mill-Pulizija Taljani f'Priolju. Dawn l-uffiċjal fil-fatt kienu kundannati li kien hemm wis eh, tabija u wis animali u kien hemm żewġ baqar li għadhom kemm kellhom leġila tagħhom, waħda minnhom kienu mietu. Kien hemm ukoll każ ieħor fejn kien hemm trakk li qabad in-nar fl-Italja u kien hemm xar animali li mietu fil-nirien. Eħna qegħdin naraw li qed ikollna każijiet simili ħafna bħal dawn. Il-regolament numru wieħed tas-sena 2005 ma jistax jipprevjeni li jkun hemm din it-tip ta' dbatija u moħrija tal-annimali, però aħna nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea dejjem twieġeb li jekk ikun hemm l aħjar, l-affarijiet ħajkunu aħjar. Però jiena naħseb l-affarijiet mhumiex ħa jitjibu jekk nibqgħu ntennuhom għal 10 snin sħaħ. Jiena tajtkom id-dokument dwar ir-regoli tal-infurzar. Fih dan dan dokument li fih 204 paġni aħna konna qegħdin nippruvaw mingħajr dubju ta' xejn illi fir-regolament li għandna bħalissa huwa impossibbli nipproteġu l-annimali matul it-trasport. Dan id-dokument u għal-riżultat ta' esperjenza ta' 20 sena fit-toro Ewropej. Dan huwa l-aħjar dokument li għandna dispożizzjoni tagħna bħalissa u jiena minix ħanaqot nerġa' intenni iċ-ċifri u e, dak li jatina f'dan id dokument iżda minn flok xi ftit affarijiet min minnaħa ta' e, l-aspett uman. fl aħħar mill aħħar naħseb li l pulizija ma dawk li rridu jinfurzaw ir-regolament illi għandu jkun forzat. Għal 20 sena, għal-Mills Angels kienu għadin jaħdmu biswit il-polizija b'kooperazzjoni magħhom. Ħadmu ħafna magħhom u anka fuq ħadmu ma dawn is-sewwieqa li kienu stressjati ħafna wara inċidenti. Aħna nafu kif xieġifiri meta ikunem il-barra nizla fil-toro fl-erba ta' fil-ħodu fil-Polonja, aħna għedin nħarġu mijiet ta' uffiċjali tal-Pulizija fl-Ewropa kollha fil-workshops tagħna, aħna nafu fuq ix-xogħol tagħhom fiex jikkonsisti waħna naħsbu li l-Kummissjoni mhijiex qiegħda taħdem b'mod ġust meta qiegħda ċaqlaq ir-responsabilità tagħha sabiex tagħti garanzija għal protezzjoni tal-annimali u di responsabilità titfaħħa fuq l uffiċer tal-Pulizija li laqas biss qed jingħataw il-mezzi li hemm bżonn sabiex jinfurzaw il-benessri tal-annimali. Almenu illi kollhom limitu tal-ħin li matulu jistaw ikunu trasportati l-annimali. Ġifiri, tibqawx semmu l-polizija meta tkellmu fuq l-infurzar. L-infurzar miex problem addizzjonali, iżda l-infurzar għandax x'taqsam ma' nies ta' veru u restrizzjonijiet u limitazzjonijiet tagħhom ma nistgħux nitolbu l-impossibbli mill-pulizija, speċjalment l-issa li għaddejjin f'dan iż-żmien li għanna ħafna problemi ħabba terrorizmu l-immigrazzjoni ġit ta' dawn l-annimali, jiena nixtieq nitlobkom sabiex iżżomm din il-petizzjoni miftuħa nitlob il-Kummissjoni sabiex toħorġu joħorġu b'soluzzjoni aħjar milli joqogħdu jerġgħu itennu il-fatt li hemm bżonn li jkun hemm iktar infurzar fuq il-livell nazzjonali. Fl-1991 kien hemm xi ħaġa li tibqa' tissemma li fl-istorja meta kien hemm petizzjoni li ġaret li l-annimali għandhom ikunu magħrufa bħala esseri li jħossu u llum naħseb li nistgħu nagħmlu pass importanti ieħor ħalli bekk u wkoll il-ħarsien aħjar tal-annimali. Il-petizzjoni tiegħi kien hemm iktar minn miljun persuna li firmawa u kien hemm anke maġġoranza fil-Parlament Ewropew. L-Assoċjazzjoni tal-Veterinarji fl-Ewropa, l-Istati Membri bħad Danimarka u Ġermanja qegħdin jitolbu li jkun hemm limitu zaħin li matulu jistgħu jkun trasportati l-annimali. Jiena naħseb din xi ħaġa importanti u nitlobkom sabiex insommu din il-petizzjoni miftuħa. Din l-kwestjoni ta' trasport tal-annimali hija ta' importanza kbira għal ħafna u ħafna ċittadini, miljun ta' ċittadini. Nittama issa li inti, Signor President, u mebdu dan il-Kumitat, nistaw nserħu fuqkom ħatejlin. Grazie, ħafna tal-presentazzjoni tijak u tal-presenza tana taħek tijak fosna u għal fatt illi inti tant imħasba u nandi il-kelma l-sur Simoni mill-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President. Jiena sfortunatament se kolli nirrepeti dak li ntqal fit-tweġiba għax dinja petizzjoni tal-2012 pjuttost antika u l-Kommissjoni miex m'għandix l-intenzjoni tifta leġislazzjoni ġdida u dinja kwistjoni ta' applikazzjoni tat-test Dak li nista ngħid forsi għax mill-2012 kien hemm xi affarijiet li kummissjoni għamlet, imma nixtieq infakkar mill-ġdid illi l-implementazzjoni tat-test hija l-ewwel qabel kollox kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali. Il-Kummissjoni però tipprova li tħeġġeġ l-Istati membri biex jaħdmu bil-loġika u għalhekk fil-limiti ta' kompetenzi tagħha mill-2011 għanna rapport minn aħat tal-Komissjoni fuq trasport tal-annimali u bdejt azzjonijiet. Sensila ta' azzjonijiet kien hemm l-interventi biex infakru l-Istati membri ir-rwol tagħhom fl-applikazzjoni u għalhekk hemm komitat speċjali eh, fuq eh, l-annimali u l-likel u darbtejn fis-sena l kummissjoni torganizza laqat mal National Contact Points li huma Eh, komitati ta' esperti mill-istati membri biex nidiskutu magħhom il-kwistjoni reali eh, ta' ma' l-implementazzjoni ta' regoli u kien hemm ħafna riżultati minħabba din niskambju. iskambju Hemm ukoll bidla minaħa tal-Kummissjoni ġiet adottata bħala deċiżjoni biex intejbu ir-rapportaġġ għal dawk li huma l-ispezzjonijiet u nixtieq nagħlaq billi ngħid illi eh, grazzi lill parlament Ewropew kien hemm proġett pilota votat fil budget ta' 20 eh, miljuni eh, tal budget tal-2015 jekk m'iniex sejjer żball u wara l-Kummissjoni qalet li se tagħti bidu għal proġett pilota li qed jiġi implementat u li għandu bħala għan niżviluppar tal-aħjar prassi fi trasport tal-annimali. Nixtieq nagħlaq billi ngħid illi jiena naqbel mal-petizzjonanta illi fil-fatt dawn il-kwistjonijiet ta' applikazzjoni huma l-ewwel qabel kollox affarijiet ta' persuni, tal-bnedmin, tal-individwu u mhux bil-liġijiet illi jitkellmu fuq it-trasport illi l-problemi kollha siġu solvuti. Sfortunatament kieku l-affarijiet kienu daqshekk sempliċi kieku ikun eċċellenti, imma kwistjonijiet ta' trasport mhumiex l-uniċi problemi kif intqal ukoll kien hemm kwistjonijiet eh, tat-temp, pereżempju dawn huma kollha affarijiet komplessi u l-uniku mezz ta' implementazzjoni huwa li l-ewwel net in-nies ikunu mħarġa u insegu l-affarijiet fil-post. Dak li nippruvaw nagħmlu imma eh, jieħu żmien tiegħu. Grazzi ħafna, Signora President. Thank you. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-dibattitu mal-linja kjoġbok. Grazzi ħafna, President bżonn li najt li interessata ħafna u jiena bħala viċi president tal-intergrupp fuq il-benessi tal-annimali. U hemm bżonn li ngħid illi li kieku wieħed jara il-filmati illi qiet narawhom fil-qattana kif l-annimali jiġu trasportati u t-tortura u d-batija ta' dawn l-annimali naħseb illi kollha kemm aħna ikollna nisguraw illi l-infurzar mhuwiex biss xi slogan għax isu ekku imma jekk maħniex niżguraw illi jkun hemm l-infurzar infurzat nitkellmu biss, impaċċu biss. U għalhekk hawnhekk qegħdin eh, ninsew illi dawn l-annimali iħossu, ibatu u għalhekk li namlu biss kwistjoni legali, kwistjoni tal-inforzar, u ta' xi avviż legali maħniex se nagħmlu xejn. Maħniex se nittrattaw b'xi eh, kaxxa tal-faħam jew kaxxa tal-injam jew xi prodott eh, ta' likel per eżempju li huma mejtin qegħdin nitkellmu fuq eh, kreaturi li jħossu u għalhekk dan għandna bżonn nżommuh f'moħħna ma narqux il-petizzjoni u niżguraw illi l-Kummissjoni tagħmel pass ieħor mhux biss tgħaddi leġislazzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Eleonora. Nixtieq nirringrazzjak. Jiena koll. Najt mal-ewwel najt laqli il petizzjoni għandha bżonn tibqa' miftuħa għal raġuni sempliċi ħafna għax tfakkarna illi minkejja fl-artiklu 13 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea aħna nagħtu definizzjoni eh, pal eh, annimali li huma kreaturi li jħossu anki fit leġislazzjoni Ewropea da ma jiġrix. Għax sfatatament dejjem jiġu trattati kif konna qegħdin ngħidu bħala tabija, bħala merkanzija, bħala prodott, mhux kreaturi li jħossu u anki niftakru meta namlu referenza għal regoli fuq it-trasport tal-annimali ħajjin, għanna bżon nikonsidraw li reċentament kien hemm żieda eh, twila kbira ħafna tal-vjaġġi twal tal-annimali. U kif smajna mill-Komissjoni dawn il-modalitajiet ta' ġbir ta' data nittama se jkunu tajbin, imma sissa nistaw ngħidu li kemm hemm lakuni kbar f'din il-ġabra ta' data, u għalhekk għandna bżonn nirriflettu għandna bżonn mill-ġdid illi eh, nitolbu illi jkun hemm limitu ta' 8 sigħat ta' vjaġġ dan il-limitu sissa mhuwiex presenti dan huwa taħsara kbira għall-annimali u għalhekk nemmen illi żgur mhux forsi l-kwistjoni tal-kontroll tal-monitoraġġ li ovvjament huma l-Istati membru l-persuni responsabbli li għandhom bżonn jerfgħu din ir-responsabilità anke għal dik li risorsi umani li huma użati għandna bżonn forsi nidħol iktar fil-fond imma għanna bżon nżommu l-petizzjoni miftuħa u nibatuwa u koll l-Komitat Envi għal parir tagħhom biex hekk inkunu nistgħu navanzaw u nerġaw niproponu li kunem limitu massimu ta' trasport tal-annimali. Grazzi ħafna, Peter. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi se jkollna bżonn illi l-Komitat partikolari jiġi involut mill-ġdid. Kenna debattiti fil-komitati l-oħra imma ma waslux riżultati tajbin ħafna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq annimali illi se l-biċċerija din hija xi ħaġa differenti meta wieħed jitrasporta l-annimali biex ikunu jistaw għat-trobbija tagħhom dan huwa importanti ħafna importanti li jaslu b'saħħithom għad-destinazzjoni ma' diffiċli meta nitkellmu fuq eh, annimali siġu mbiċra. U għalhekk il-proposta hija għal 8 xhur għat trasport imma naħseb għandu bżonn ikun ferm inqas minn hekk. Irid ikun hemm inqas sigħat għal vjaġġ biex l-annimali jittieħdu fil-biċċeriji. Għanna bżonn u koll nżidu il-checks, il-verifiki li jkun hemm biex inkunu nafu eżatt li mumma li mu dan iż-żmien anzi pjuttost dan il-ħin biex hekk aħna nimponu limitazzjoni ma hemm problema oħra tal-verifiki, tal-kontrolli, hawnhekk nixtieq ukoll ninkludi l-Kumitat tat Trasport. Naħseb hawn nuqqas ta' bilanċ. Għalissa hemm biżejjed verifiki għaddejjin imma qed jiffokaw ukoll fuq affarijiet oħra. Pereżempju, jekk il-ħinijiet ta' trasport tax xufiera tiġux rispettati il-pagi minimi kollha affarijiet importanti dawn ukoll. Imma ma rajniex jekk dan it-tip ta' trasport pereżempju għax adattat għall-annimali. Forsi minn frok iktar kontrolli u verifiki għandna bżonn ta' nies ta' staff li għam ħarreċ sew biex jiverifikaw mhux kemm ilu jaħdem ix-xufier imma xet jiġri fit-trak, fit-tabija, fil-parti tat-tabija tat-trak. U għalhekk hemm differenza kbira fil-xufira illi qegħdin jitrasportaw annimali ħajjin jew esempio prodotti elettroniċi u għalhekk naħseb il-Kumitat Agri tal-Kumitat tat Trasport għandhom bżonn ukoll inkunu involuti. U ma nitkellmux neċessarjament fuq iktar verifiki imma verifiki iktar effettivi biex qed nkunu nafu sa xed jiġri. Grazzi ħafna. Is-sur ek. Grazzi ħafna, President. Il-Konvenzjoni Ewropea tal kunsil fuq l-annimali fil-bidja u l-artiklu 13 ta' Trattat ta' Lisbona juru illi benessri ta' l-annimali hija priorità ewlenija tal-Unjoni Ewropea jew suppost tkun priorità ewlenija il-benessri ta' l-annimali kisba kbira ħafna illi turi kif aħna napplikaw il-valuri tagħna jew le skont iċ-ċirkostanzi. Huwa importanti li naraw kif nittrattaw l-annimali u ikonna rwol ta' pionieri fil-protezzjoni tal-annimali. Il-ġimgħa li għaddiet l-intergrupp fuq il-benessri u konservazzjoni tal-annimali jiena l-Viċi President iddiskuta din il-kwistjoni ta' trasport tal-annimali. F'dawn id-diskussjonijiet għareċ illi dak li qed jiġri attwalment mhuwiex aċċettabbli. Qegħdin naraw lakune kbar fuq kif qed jiġu trasportati dawn l-annimali għandna bżonn konna miżuri kontra l-abbuż. Imma il-limitazzjoni tal-ħin tal-ivvjaġġar huwa wkoll element kruċali. Għalhekk għandna bżonn inħallu din il-petizzjoni miftuħa il kumitat Agri jiġi mitlub għal kommenti tiegħu kif ukoll il-Kumitat tat-Trasport. ilhom din attenzjoni minn ħatana dawn l-annimali, anke l-Unjoni Ewropea bħala komunità tal-valuri ilha li tagħmel hekk. Anke għalina stess aħna bidmin wara kollox. L-annimali iva kreaturi li jħossu u għandna bżonn nieħdu ħsiebhom. Hemm iktar minn miljun persuna illi fermaw din il-petizzjoni u ħafna nies fil-Unjoni Ewropea, ħafna ċittadini rifjutaw l-użu ta' trasport ta' annimali fejn dawn ibatu li kieku aħna ignoraw din il-kwistjoni se jkun hemm ferm iktar kritika tal-Unjoni Ewropea. Ikun hemm iktar apatija lejn is-sistema politika u dan se jwassal għal partiti tal-lemin estrem li kollhom iktar impatt, xi ħaġa li ma nistgħux inħallu għadejja u għalhekk jiena inwissikom jekk ġobkom ħalluha miftuħa il petizzjoni u għaddu l-azzjoni. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Ħasekemp. Grazzi ħafna, President. Kull jum miljuni ta' animali huma trasportati fl europa pali kukku diġà mejtin. Hemm eluf ta' kilometri u mbagħad li lem imorru l-biċċeriji. Għax ovvjament ma tantx umu flus imma l-annimali mumiex kreaturi diġa mejta. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kreaturi ħajjin li jħossu li huma sensibbli u ġo u dalġi rikonoxxuni ta' trattat ta' Lisbona. U għalhekk tajjeb ħafna naraw illi ħafna eh, nies qed jitħasbu ħafna miljun Ewropew firmaw din il-petizzjoni u għalhekk qegħdin naraw illi l-autoritajiet ukoll imħasbin fuq din is-sitwazzjoni qed naħseb fid-Danimarka, l-Olanda, l-Ġermanja, l-Iżvezja illi saqsu għar-riviżjoni ta' direttiva fuq it-trasport. Qegħdin naraw illi emmi pisu koll imħazbin hemm dikjerazzjoni wkoll bil-miktub fejn saqsu għal proġett pilota. Hemm rati wkoll li ħarġu bil-pariri tagħhom u għalhekk maħniex nitkellmu biss fuq ta' sport fih dan l-Unjoni Ewropea imma Eh, animali trasporti u koll li l-mirfontieri tagħna l-Ewropea għalet diġa minna leġislazzjoni, dinja petizzjoni antika, li ripetu dak li diġa għadna mhux possibbli. Kull jum hemm annimali illi qegħdin jaħarqu fuq il-frontiera eh, taħt il-xemx mat-Turkija pereżempju. eżempju. isa insalart art hija mitaħat huma trasportati fuq l-art jew bid-dajsa jew bastimenti, xħut għadhom kemm twildu, oħrajn tqala ġifiri, ma nistgħux nkomplu b'sitwazzjoni bħal din. Hemm bżonn nikkontrollawha. U għalhekk għandna bżonn naraw x'jiġri fuq il frontiri naraw ix-xogħol għaddej hemmhekk. Il-kollega tagħna diġà qal il-ġimgħa li għaddiet Strasburgu rajna sensila ta' stampi fil-qafas din il-petizzjoni u tassow għarru kaza ma nistawx eh, komplu għaddejjenek. Eh, situazzjoni ta' sim ta' qalb u l-Komissjoni tibqa' bideja fuq zaqqa. Kolleg dak li najtien huwa illi trasport tal-annimali ħajjin hemm bżonn eh, idum inqas ikun inqas jiqbes, inqas dbatija. U l-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn toħroġ proposta għal riviżjoni tad direttiva fuq it-trasport għax dan huwa skandlu illi inna dejjin tant. Grazzi ħafna President. Grazzi lilek hekk nikkonkludu dan ir-round tal-kellima tal-kollegi u ngħaddi l-kelma lura lil petizzjonanta għal żewġ minuti. Grazzi ħafna huwa pjuttost diffiċla li għalli ngħid xi ħaġa għax dinja l-ewwel derba illi eh, il-talba tagħna smajtuha qed nikkomovi ruħi dispeċini. Is-soltu aħna trattajna l-Kummissjoni, l-Kummissjoni qatt ma tismana. Inna 10 snin għaddejjin u issa bil-klim tagħkom. Tant ġentili li tant fimtuni Id-dispeċini mandi xejn xinżid. Rif nirringrazzjakom. In a view, it's, it's to me a... Iva, jina u kollet nikomovi ruħi għax għamnek din istituzzjoni l-Parlament Ewropew ħadem ħafna reċentement biex eh, ħlaqna dan il-grupp ta' ħidma fuq il-benessi tal-annimali u il-kollegi il kollegi ta' kienu ta' eżempju għalina, għalina li maħniex involuti f'din il kustjoni u lek personalment jina tal-limt ħafna Ole, grazzi ħafna tal-li ġejt, grazzi ta' tħassib tijak, tal-ġenerosità ta' spiritu tijak, anki inklusi u fisem dawk l-manikola li jatibatu. Nishtiq nikkonkludi u l-unika ħagġa li nista' nagħmel u għalin ħallu miftuħa din il-petizzjoni u nieħdu nota ta' dak li qal Peter biex ninvolvu wkoll il-Kumitat tat Trasport għax sissa ma kinux daqshekk involuti. Dak li se nagħmel se nibatu din il-petizzjoni u dokumentazzjoni li għandna se nibatuha lill-Kumitat tat Trasport kif ukoll il-Kumitat Agri u nixtieq iżommu f'moħħkom illi din hija t-tieni derba li din il-petizzjoni qed tiġi trattata f'laqa ta' kumitat U għalhekk li l-petizzjonant forsi ma tkunx mistiedna iktar għax diġà tafu illi aħna qegħdin nieħdu ħsieb il-petizzjoni tiegħek mhux hekk ma jkollokx għalfejn tiġi hawnhekk Brussell nafu li mhux taqsek faċli taslu hawnhekk issa. Imma nizgurak illi il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat qed jitratta din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Ek namlu u grazzi li kom il-kol tal-partecipazzjoni ta'kom f'dan id-dibattitu. Issa, hemmorru għal punt li mis numru ta' petizzjonijiet fuq il-proibizzjoni eh, tal- biċċir ritwali u koll għandu xaqsa mal-benessi tal-annimali b'xi mod jew ieħor, però kemm xejn iktar ikkomplikata il-ħaġa. Ngħaddi il il-petizzjoni petizzjonant mhuwiex hawnhekk u ngħaddi l-kelma lir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Oui. Uh... Grazie ħafna. Skużani, signor President, kont naqra mitluf għax għandha ħafna petizzjonijiet dimi Mela, pala taqsira, nistaw ngħidu l-petizzjonanti saqsu illi fir-regolament tagħhom fuq il-protezzjoni ta' l-annimali matul il-dbiċċir tagħhom id-deroga li hija eh, li għandha x'taqsam mal-dbiċċir ritwali ikun imneħħim ir-regolament, ġifieri din hija l-qalba tal-petizzjoni. Fil-fatt, fil-fema tal-Komissjoni, tal regolament kif inhu jesprimi ċerta livell ta' ekwilibrju bejn il-ħtieġa illi inħarsu l-annimali li jagħmel parti mit-trattat fl-artiklu 13 fuq il-TFEU u l-artiklu 10 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea illi tagħmel referenza l libertà reliġjuża. U għalhekk sissa dejjem dak li huwa importanti li wieħed jikkonsidra illi sissa bħala prinċipju din id-deroga teżisti imma stali l-istati membri illi jimplementawa u fil-fatt ir-reglament jirrikonoxxi ċerta flessibilità jew ħanajdu hekk marġni ta' apprezzament li stati membri biex hekk ikun jistgħu japplikaw id-deroga għad biċċir ritwali fejn ikun hemm eh, dan ċirkostanzi li jkunu kollha f'biċċerija. U lek il komissjoni mandiċ l-intenzjoni li tbiddel din id-dispożizzjoni għax taħseb illi tirrefletti ekwilibru tajjeb bejn aspetti differenti ta' trattat. Grazzi ħafna. Thank you very much. The floor is open. Grazzi. Mela nadil kalma l-kollegi, Signora Augen. Naħseb jena namlu differenza bejn jekk l-animal xa tibati jew le. Għalix ma naħsibx li l-animal interessa ħizat x'tib ta' proċess għanamlu, ma jekk l-animal ikun qed ibatu, għanna x problemi għanka ta' il li nużaw biex nistordu l-annimal. Ftitta snin ilu il-Musulmani kienu qablu li tintuża din l-istanik pistol tamir biex nistordu l-annimal fil-bitċir tagħhom. Ma nafx l ġurnata situazzjoni kif inhi. Eh, per eżempju, baqra kbira iddum seba' minuti biex eh, tintilef minn sensija, jekk sempliċement ħalli hemmhekk eh, titlef id-dem. Jiena naħseb li nħossni paru kaza li jekk il-ġaħġa għandha tkun li xi ħaġa tkun eh, projbita f'pajjiż minħabba reliġjonijiet eh, minħabba raġunijiet ta' reliġjon. Imma eh, għanna affarijiet li jintużaw f'ħafna biċċeriji differenti u dawn m'għandhomx jaqsmu mal-reliġjon. Ġviri xtaqt nkun nafina kemm għandna eżempji fl-Ewropa ta' pajjiżi illi jippermettu li jkun hemm tbiċċir ta' annimali kbar eh, ġifiri ħallu l-annimali jemmek jitilfu d-dem minnajr ma jaffru l xi tip tal-oppju. Peter. Vielen äh, Grazie ħafna. Iva, jina fil-fat diġa Kont ħdimt fuq din il-kwestjoni fis-sena 2003 bħala membru parlamentari u aħna rajna hekk kemm f'daqqa waħda suġġett jista' jitla fuq l-ola livelli dak iż-żmien jiena meta kont iżgħar kontet illi naturalment dinja xi ħaġa illi Eh, huwa prinċipju importanti li fil-fatt għandu jintużja l-anestezija ħalli l-annimal ma jkunx qiegħed iħoss il-batija. Mbagħad tista' dawn ir-ritwali fuq din il-kwistjoni naħseb li rridu niddiskutwa b'bażi tal-fatti u jiena nittama li mis-sena 2003 law iċċaqalqu xi ftit affarijiet ukoll dak li għandu x'jaqsam mill-komunitajiet reliġjużi. Nixtieq ngħid minn issa li minkejja li jiena ninsab ta' xejn xettiku aħna mhux qed nitkellmu fuq il-projbizzjoni tal-qtil bħala ritwal reliġjuż, iżda din nitkellmu hawnhekk fuq il fatijek l-annimal qabel ma jinqata jekk għandux ikun jingħata xi tip ta' anestezija jew le. U forsi jekk aħna naraw illi dawn l-animali jisparaw fuqhom kanun, per eżempju, ħaġa verament f'saħħitha daw ħajmutu iktar malajr. Jiena mhux qed nara kontradizzjoni li fil-fatt dawn il-qtil ritwal reliġjuż jingħataw xi loppi jew xi tip ta' anestezija minn qabel, ma naħsibx li dinja hija għandha tkun problema. Naħseb li aħjar ma nikkonkludux u ma nalqux nil-petizzjoni minn li għaddew mista il-sena naħseb li xi ħaġa sabiħa nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett għal darb'oħra rridu naraw kif għana diskutu, iżda rridu nevitaw nitlu fuq il-level politiku fid-dettal meta eh, Mbagħad nafu li jekk naslu fuq dak il-level aħna ma nkunux nistgħu nibqgħu naraw l-affarijiet biċ aħna din nitkellmu fuq protezzjoni tal-annimali fis-sens strett tal-kelma u naħseb li għandna jkun dibattitu miftuħ fuq hekk. Iżda m'iniex ċert eżattament f'liema qafas f'liema post l-aħjar nagħmlu din ta' diskussjoni. Grazzi, Sura Ħażika. Grazzi. In Nederland. Uh... Eh, Grazzi ħafna. Volanda minn fejn niġi kull sena hemm żewġ miljuni ta' annimali. Illi huma mbiċċra dawn huma annimali l-iktar illi huma destinati għas-suq tal-Musulmani u tal-Lut. Żewġ miljuni ta' annimali kull sena fl-Olanda biss. L-Olanda mhijiex xi eċċezzjoni hawnhekk. Jekk naraw iċ-ċifri għal l-Unjoni Ewropea kollha kemm ma nistgħux eh, li fnajdu l-statistika xjentifika ċara ħafna titkellem għaliha. Illi din eh, dan in-nuqqas tal-istudjar fisser ta' batija kbira u tensjoni għal dawn l-annimali. U l-organizzazzjonijiet responsabbli jafu illi dinja ta' batija li mhijiex aċċettabbli. Jien għandel qalbi ħafna l-libertà ta' twemmin tar-reliġjon imma hawnhekk għandna bżonn nevitaw illi l-annimali ibatu. Skonti? Abbasi tal-Kostituzzjoni tal-Istati u skont it-Trattat tal-Lisbona u it-Trattat Ewropew, nistaw nitrattaw dan it-tip ta' dbiċir minar l studjaru għalek ma tantx jimporta il-reliġjon għaliex dan l-animal ġi maqtul jekkux għal biex jiklu xi ludi jew xi musulman, imma diġà imdaħla insattiva fil-Parlament Nazzjonali li aċċetta imma sfortunatament falliet qudiem is-Senat wara l-protestazzjonijiet min-naħa eh, tal-komunità ludija. Naħseb kif qal il-kollega tagħna illi nistaw hawnhekk ikonna dibattiti ma nistawx nalqu l-bibin imma għanna bżonn nitkattu mingħajr taqli u dispeċini l-Komitat ta' Kultura eh, tkellem biss fuq eh, ittra u mingħajr dibattitu serju. U għal dik li għal petizzjoni ta' qabel naħseb il l-Kummissjoni Ewropea tista' tieħu ftit iktar inizjattiva fuq suġġetti li għandhom xaqsu mal-annimali. Grazzi. Thank you, Mr. Eck. Grazzi, Sir Eck. Oh, Presidentin. Grazzi ħafna, Sinjor President, jiena nixtieq l-ewwel nett. Ngħid li naqbel mal-kelliema li tkellmu qabli nixtieq nissaq fuq il-fatt li biċċir ritwali ta' ritwal reliġjuż mingħajr Ewropju naħseb li dan huwa fil-fatt suġġett attwali ħafna u nistgħu mill-ewwel inqarbu suġġett iktar lejn kontroversja kontra il-reliġjon Musulmana iżda jiena naħseb irridu nħarsu li dan is-suġġett mhux bil-biss mill-perspettiva reliġjuża, jiena naħseb li dan il-qtil tal-annimali mingħajr il-loppju qed jikkawża tbatija kbira l-annimali. U aħna nistgħu ngħidu li għandna l-Konvenzjoni tal-Ewropea illi fil fat obbliga li dawk l-annimali li jintużaw fis-settur agrikolu għan umma obbligati li jimplikaw ċertu regoli ta' protezzjoni u nixtieq ukoll nirreferi għall-Università ta' Kajr illi qalet illi til bil-loppju ta' dawn l-annimali jew bxie anestezija mhuwiex skont il-Koran u fit-Turkija fil-fatt hemm iva proibizzjoni ta' tal-fatt li ma jistax ġifiri nata l-oppju anestezija l-animal qabel ma jinqatal għal-ritwal religjużi jina naħseb li għal din ir-reġuni aħna qegħdin narraw li pereżempju t-Turkija tista' kollha rwol ta' tmexxija u aħna eh, Fil-fat rridu noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet u nagħtu eżempju aħna wkoll jien naħseb il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa minħabba din dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet irid jiddiskuti eh, dan is-suġġett bir-rispett naturalment għal komunitajiet reliġjużi sakemm naħna naslu għal Ok, Margaret? Yeah. Margaret. Fil-qosor, etniħu għost issa dan id-dibattitu, naħseb illi issa ser nilħu punt ta' ta' taftajn bejnietna, ġviri, eh, jekk eh, l-annimal ma jinteressax, eh, per eżempju, kienem ċertu momenti fejk provajna fejk kien hemm nipprofem l proibizzjoni fuq l ħalal ma dak kienu għal raġunijiet reliġjużi. Fl-Ewropa t naraw li qed isir il-tbiċċir tal-annimali mingħajr il-lopju. U din l-ideja li inti ma tistax tuża tamir biex tistordi l-annimal, dik l-ideja ġejja eh, mill-fatti li l-annimal għandu jkun perfett biex ikun jista' jiġi sakrifikat b'ritwal, dik hija xi ħaġa reliġjuża. Però eh, jina naħseb illi jekk inti l-annimal taddih minn tbatija ma tkunx qed tirrispetta t-testament l-antik kif nifhimha jiena, ġifieri eh, qed tinterpreta ħażin regola illi kienet għal vantaġġ tal-annimal f'taqgħa waħda tinterpreta li tissottomet l-annimal għal tbatija. Naħseb illi jekk eh, qegħdin naqgħu fir-ridikolu. <laughs> That's a very good point, Margaret. Okay, uh, there is no more speak. Mem xiziet kallima fuq il-lista, nistaw nikonkludu dan il-punt, nistaw namlu hekk. Għadhom kif għaluli illi il-Dipartiment tal-Politika ftit ġimgħat jew xhur oħra ser iniedi studju ġdid fuq il-benessiri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea Iġifieri il-proposta tiegħi hija illi din il-petizzjoni nħalluha miftuħa imbagħad wara dan l-istudju jitressaq qudiemna dum il-Parlament, aħna bħala komitat nistgħu neħduha f'idejna li norganizzaw avveniment fejn nistiednu komitati u partit interessati oħra u nibbażaw ruħna fuq l-istudju biex nanalizzaw l-implementazzjoni tal istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq il-benesseri tal-annimali tal-2015 naraw kif eh, dina nistgħu mexxu għal qudiem. Jiena m'iniex esperta f'dan il-qasam, però xi ħaġa rridu nagħmlu ma nistgħux nitfgħu il-biss biss fuq il-Kummissjoni, naħseb li għandna nieħdu passi aħna biex eh, kemm jista' jkun immexxu l qudiem Dik proposta kreattiva tiegħi. Tistgħu taċċettaw? Grazzi, tajjeb. Mela fil-każ nistgħu ngħaddu issa. Qed nara xi nies li daħlu fil-kamra U jina d-danejt xandi issa niftakar, u issa niftakar fuq il-kustjoni tal-tail docking fil-Danimarka. Issa, ħanamlu il-petizzjoni dwar dan Hemm tliet petizzjonijiet, ħanaddi l-kelma lil petizzjonanti Olga Kiku minn uh, eh, Compassion in World Farming illi qed tirrappreżenta petizzjoni 721. Um jista' jkun li konna anke intervent ieħor, però issa nidilek il-kelma l ħames minuti. Grazzi. Din il-petizzjoni hija fisem l-HSI u l-Compassion World Farming Il-petizzjoni hija dwar il-tuħ tal demp il ħnizer direttiva tal-2008 dwar ħarsin tal ħnizer li kellha numru ta' dispozizjonijiet fostom rekwiżit għal enrichment materials fejn id-direttiva tajt li l-ħnieżer għandhom ikollhom aċċess għal biżejjed materjal biex ikun hemm eh, attivitajiet ta' riċerka. U fl-istess ħin għandna dispożizzjoni wkoll li tipprojbixxi il-tuħ tad-dnub tal- tad-demp tal-ħnieżer u titlob illi il-bdiewa jieħdu anka miżuri oħra biex jevitaw illi il-ħanżir joqgħod jipprova jikdem dembu stess. Fl-2008 u fl-2009 investigajna Ehm, irtijiet sejt fil-Danimarka, fil-Spanja, fil-Olanda, fil-Renju Unitu, f'pajjiżi oħra mbagħad fil-2013 kien investigazzjoni oħra fil sizja tal fil fl-Italja, fil spanja r-Repubblika Ċeka, l-Irlanda, Ċipru, Polonja. Sibna illi iżjed minn 90% tal-ħnieżer hawnhekk kien fil fatta qatalhom dembom u iżjed minn 80% tal-ħnieżer ma kellhomx eh, użu ta' dan l-enrichment material il-għakim sejja tail-biting hija kwistjoni importanti ħafna u għalek fil fat li l-bdiewa jiddeċidu li jaqtaw demp il-ħanżir. Madankollu kollu lefsa qalet illi il-kawzi prinċipali tal- tal-fatti li ħanżir jgħot jikdem dembu minħabba jkun hemm nuqqas ta' tiben. biex nevitaw li l-ħanżir joqgħod jikdem ġambu hemm iżda anka fatturi oħra fin-nofs għandek it-tiben li huwa wieħed mill-aħjar eh, enrichment materials li huwa dan huwa użat pjuttost eh, iżda mhux fuq bażi frekwenti tuża fi ftit irtiset biss. Imbagħad hemm ukoll l-użu tal-ikel għaliex dan għalmenu jaljena il-ħnieżer. U fċertu rtizet jintużaw ukoll dispensers u jinżammu xkafef apposta bil-tiben li u koll jista' jkun għodda tajba. Issa minn din il-grafika tistgħu tużaw li l-aħjar enrichment material huwa it-tiben u għal effettiv biex niprevjenu it-tail biting Hemm metodi oħra pal pereżempju tuża katina jew inkella ġugarel tal-gomma u dawn il-metodi iżda ma tantx huma effettivi. Hemm numru ta' miżuri illi u rew illi inaqsu ir-riskju ta' tail biting apparti mill-enrichment. Il-fatt li jkun hemm eh, alf u ilma kif suppost għall-annimal li għandu jkun hemm ehm, ambjent tajjeb għall-annimal hemm ukoll kwistjoni tal-inti iżom eh, il-ħanżir f'saħħtu illi kemm jista' jkun inti dawk il-ħnieżer li jqogħdu jiktmu dembhom ma żommhomx ma' ħnieżer oħra. Mill-2003 l-EFSA ħarġet b'numru ta' rapporti fuq it biting u fuq kif eh, nistgħu nevitaw il-tuħ ta' demp il-ħnieżer. Dawn il-miżuri kieku dawn il miżuri ġew konsidrati mill-bdiewa u mill-sidin irtizet kieku l-lum ma jkonniex ma kenniex il-problema ta' nforzar. F'Marzu tal-2014 rajna illi 400 petizjoni ta' 470 il-firma waslet il-Kummissjoni kien hemm 59 il-MP illi sejħu għal infurzar kif suppost ta' direttiva dwar il ħnieżer Xaril il-Kummissjoni prezentat rakkomendazzjoni miżuri dwar kif nistgħu innaqsu il-tuħ ta' demp il-ħnieżer. Fil-fatt aħna nilqgħu din ir-rakkomendazzjoni u nifirħu lill-Kummissjoni tal-li ħarġet biha. Iżda, qed naraw illi hemm regoli li l-om snin jeżistu iżda li mhux qed jiġu Mela il-bdiewa u l-industrija ta' trobbija tal-annimali dana eh, kollha kienu jafu bil-miżuri biex niprevjenu il-tuħ ta' il-ħnieżel ma dawn kienu miżuri illi mhux qed jiġu applikati. Iġveri għana nishtiqu nitilbu l-Kommissjoni u anka l-Istati membri biex jamlu segwitu ta' din il-rakomendazzjoni u biex anka jinvolvu ruħom mal-partit interessati kollha biex jassiguraw illi l-infurzar iseħ kif suppost. U nishtiqu illi eh, niddeċidu anka fuq eh, skadenza eh, għall-infurzar sħiħ ta' din il-liġi qed nittamaw aħna illi sal-aħħar ta' din is-sena jkun hemm infurzar sħiħ tal-liġi. Nixtieq ukoll li jkun hemm possibilità li jkun proċedura ta' ksur għaliex inkella situazzjoni ħad tibqa' tirrepeti ruha u mhux qed naraw il-possibilità li affarijiet jinbidlu għaliex tant eh, din liġi la ħafna snin teżisti u l-affarijiet qatt ma ġifir jek jekk ma jkunx hemm xi proċess ta' ksur ser ikun diffiċli illi ikun hemm progress. Thank you. Thank you very much. And, uh, Grazzi. Gustusa dik l-istampa, dik il-ritrat ħelu. Għet jajdu li illi waslinna studju mid Departiment tal Politika ċe, nittama li kullħat għandu kopja ta' dan l-istudju u jina għawnu wasal l-istudju, se nipprezenta ħanka l-petizjonanti, u studju tajjeb u reċenti u nħedġiġkom taqrawħ sew. Issa, se til kelma lill-Kummissjoni Sur Simoni. Grazzi. Jina, ħat nota tal-rapport illi preparat il- illi prepara il-parlament u rapport ta' kwalità għolja ħafna rapport tajjeb immens u aħna naqblu għal kollox ma dak li kienet tajt il-petizjonanta ġifiri li hemm ħafna problemi bl-implementazzjoni ta' żewġ dispożizzjonijiet. U għalhekk illi Kummissjoni għamlet ir-rakkomandazzjoni tagħha. Nixtieq ngħid li dan jorbot ukoll mal-dokument ta' ħidma illi ġib publikat b'ħed ieħor fl-istess żmien illi jagħti wkoll iżjed dettalji u joħroġ biżjed eh, soluzzjonijiet alternattivi. Dina xi ħaġa li mhux faċli nimplementawha. Mhux sempliċement kwestjoni li l-bidwi jferrex it-tiben l-ewwel hemm. Dana ifisser li għandu bżonn ikun hemm ġestjoni tajba tal-ambjent kollu li fih jinżammu l-ħnieżer, inklużi eh, l-alf tagħhom, eċċetera. Ġifieri dinja eh, kwistjoni multidimensjonali u titlob illi ikun hemm għarfien tajjeb biex jibdew ikun jafu x'għandhom jagħmlu. Mill-Kummissjoni aħna ħanibuttaw f'dik id-direzzjoni illi tiġi pubblikati rekomendazzjoni, titqassam illi l-Istati Membri jkun jafu biha u naraw li nikkomunikaw anka mal-komunità ta' bdiewa għaliex għawek għanna problema b'xistaw ikunu l-alternativi. Il-Kommissjoni diġa ħadet numru ta' azzjonijiet dwar dan. Nem diġa tlet eh, zjarat ta' studju biex naraw min qed jimplementa il-prassi u aħna ħadna l-esperti nazzjonali u marru fl-istati membri illi jaħdmu eh, ġifiri l-Svezja, l-Finlandja, kif ukoll l-Iżvizzera minn barra l-Unjoni Ewropea, jiġifieri aħna mhux jien personalment imma marru l-kollegi tal-Kummissjoni ma' dawn l-esperti xi tnejn jew tlieta mill-bidu ta' din is-sena u apparti fuq bażi iktar regolari għandna wkoll tal-qatt ta' taħriġ Better Training for Safer Food bl-Ingliż u hemm il-kapitru fuq il-benessri kif ukoll il-benessri tal-ħnieżer U din is-sena reċentement xi ġmatejn tliet ġimgħat ilu kien hemm waħda minn dawn laqat li iffokaw fuq kif jistgħu jimplementaw rakkomandazzjoni. U għalhekk dina diġà dawn l-affarijiet diġà ġew implementati u naħseb li l-Kommissjoni se toħroġ pjantazzjoni iktar dettaljat kif qal il-petizzjonant ikun hemm skadenzi iktar preċiżi. U għaliex le possibiltajiet ta' azzjoni iktar vinkolanti jekk ikun hemm il-ħtieġa. Imma ovvjament jiddependi mill-apprezzament tas-sitwazzjoni nista' niqafaw. Grazzi ħafna President. Thank you very much and now the floor. Grazzi. Kollegi, Margaret. Dette er en meget dansk sag, så jeg tager det på dansk. Øh, øh, Mela, jena se nitkellem bid-Danis. Xuħut minnkom se jiftakru illi diġa tkellimna fl-2014 fuq dan is-suġġett. U konna tkellimna, konna morna hemmhekk kien hemm it-televiżjoni wkoll tal-Iżvezja ta' Danimarka kien hemm prassi differenti fil-dawn il-pajjiżi. U kien ħafna nies li segwew dan il-każ fil danimarka u fl-Iżvezja. U inkoraġina l-fatt li fid-Danimarka minkej l-fatt illi eh, il-dan l-ħam kien iżjed għali, il-konsumaturi deċidew li ma jixtrux laħam minn dawn il-lirtizet fejn kien hemm din il-prassi. Ġifiri, irnexxinna illi dawn il-konsumaturi ma jixtrux dak it-tip tal-ħam għalkemm laħam ieħor kien iżjed għali. Però hemm il-bżonn ġviri li jkun hemm anke iżjed kampanji milli kellna sissa il-Kummissjoni eh, sissa għamlet ħafna studi sbieħ ħafna imma m'għamlet xejn biex ikun hemm veru implementazzjoni. Dina mhix sabiċment kwistjoni illi il-ħnieżer tagħtihom ftit iżjed tiben jina studjajt il-kondizjonijiet tal- li fihom jinżammu il-ħnieżer. U fil-fatt il-ħnieżer m'għandhomx jinżammu f'kondizzjonijiet fejn qed jinżammu. Issa mbagħad jekk pereżempju nitkellmu fuq testjar fuq l-annimali hemmhekk għandna regoli pjuttost stretti, imma il-ħnieżer huma iżjed intelligenti mill-annimali oħra bħal klieb, pereżempju ma jilabux bl-istess ħaġa għal tlettijiem wara xulxin. Mela jekk niklu il-laħam ta' dawn l-annimali, irridu nkunu nistaw namlu hekk mingħajr ma jkollna l-fejn nistħu b'kif eh, f'liema kondizjonijiet inżommu dawn l-annimali. Fid-Danimarka qed kompli jitkatta l-interess f'dawn l-annimali u dawn il-ħnieżer e, sabiex dawn jinżammu f'kondizzjonijiet tajbin. Jekk nagħmlu xi ħaġa nistgħu nattiraw iżjed interess u jekk jirnexxinna illi e, dawn il namlu xi ħaġa jista' jkun hemm impatt anke fuq il-kompetizzjoni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 u qed nittoleraw xorti waħda din il-prattika minħabba li qed naraw illi hemm ċertu ħniżer li jgdmu id-demb tagħhom u ta' ħniżer oħrajn u ma jafux kif ħajaqbdu jevitaw il problema però aħna qegħdin naraw il-problema hija minħabba li dawn li jkunu f'postijiet vera żgħar dawn il-ħnieżer fejn ma jkunx hemm eh, xejn x'jagħmlu dawn l-annimali allura l-unika ħaġa li jistgħu jilabu eh, biha hija xi katina tal-ħadid pereżempju, il forsi kollha dan magħha ballu l-ista eh, fil-fatt. aħna nafu kulli ħafna minn dawn il-mali ikunu kunu kastrati allura u dan ukoll kien sar mingħajr l loppju allura dawn huma annimali li għandhom bżonn li ma speċjalment meta jkunu żgħar xi tip ta' attività biex joddu l-ħin u allura ħajkollhom bżonn iktar spazju l-ewwel qabel kollox xi ħaġa biex jilabu biha. Ħalli jkun jistgħu jġibu ruhom aħjar ma' xulxin. Dawk li qegħdin irresqu din il-petizzjoni qegħdin jitkellmu fuq problema illi fl-Ewropa diġa' ilha tiġbed ħafna attenzjoni. Bis-sena 2003 kien hemm ħafna investigazzjonijiet illi saru, ħafna rapporti li kienu pubblikati. U aħna nistgħu nikkonkludu r-regoli li għandna bħalissa mhumiex biżejjed mux jittisir bizzejiet jena naħseb illi fil-fat il-Komissjoni da tgħid ukoll xi ħaġa fuq dan is-suġġett hemm dokumenta ħidma u naħseb li dan jista' jitqis bħala ewwel pass fid-direzzjoni tajba ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li nipprojbixxu il-tuħ tad-demp speċjalment fil-ħnieżer iż-żar, però l-implementazzjoni li iktar ħaġa problematika. Il-Kummissjoni qalet illi hemm dan ir-rapport, dan rapport huwa tajjeb importanti li nikkonsidraw ukoll dan ir-rapport naħseb il-Kummissjoni kummissjoni taħdem b'mod iktar enerġetiku tipprova wkoll timplementa proċeduri ta' ksur tal-liġi jekk ikun hemm bżonn. U nixtieq li nsaqs il-Kummissjoni fid-kuntest tad-direttiva il-ġdida li hija proposta fejn ħan introduċuha jekk id-direttiva l-antika li laqas biss qegħdin nirrispettaw bisħieħ. Naħseb li forsi nistgħu nirganizzaw smieħi u nkella xi laqgħa ta' studju. Grazie Eleonora. Sì, grazie Presidente. Iva, grazie Presidente. Jena nixtieq inżid riflessjoni iktar ġenerali illi għandha x'taqsam ma' l-użu ta' l-animali li qegħdin fuq l-irtsiet imma trobija intensiva. U wieħed mill-eżempji iktar tradizzjonali kif dan il-mudell ta' trobija intensiva hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw mill-perspettiva tiegħi għax ma tikkonsidrax dispożizzjonijiet tal-artiklu tal-13 pereżempju ta' TFEU e illi jgħid illi l-annimali iħossu għal raġuni sempliċi. Jekk aħna dejjem naħsbu kif sanqalaw iktar liħ fil-settur tal-bidja u tal-annimali ħal saret qaru kaza eżempju tal-konsumizmu liktar għame għax ħafna minn dawn l-annimali probabilment jispiċċaw bħala skart tal-ikel u lanqas biss jittieklu jiena personalment ma nikolx l-laħam għal nofs il-ħajja jgħaj u jiena attenta ħafna fuq dawn is-suġġetti u hemm bżonn li wieħed jgħid li din hija mġiba ġenerali tas-soċjetà tagħna li hija ta' paradoss. Għanna bżonn inħarsu mhux biss l-annimali imma s-saħħa tagħna u l-pjaneta tagħna għandna bżonn innaqsu drastikament l-użu tal-laħam tal-konsum tal-laħam anke minħabba kwistjonijiet favur l-ambjent u tat-tniġġis jidher kull derba argument dajjef imma huwa wieħed b'saħħtu ħafna illi għandna bżonn nfakruh u nirrepetuh fejn nistgħu. Da ma jfissirx li milada l-intraprizi tal-laħam jalqu, le, imma għandna bżonn nirreflettu ferm iktar. Dan il-każ speċifiku għam bżonn naraw kif nistgħu napplikaw ir-regoli jiena nittama illi permezz din il-petizzjoni li tibqa' miftuħa anki biex neseċitaw dejjem iktar pressjoni fuq l-inforzar fuq l-implementazzjoni skont l-iskadenzi ta' dawn ir-regoli fuq livell komunitarju u hekk ukoll ninformaw l-suq. Grazzi. Thank you, Marlene. Grazzi, Marlene. Grazzi. President, mux ħana mela bil-ruħi li jina esperta fuq il-ħnizel u naf kif għandi naljenom biex ma jqodux jikdmu dembom stess, imma naħseb illi hija krudeltà li naqtawlhom dembom. Ġifieri dina xi ħaġa nkunu kontrija. Hija kwistjoni ta' implementazzjoni u ta' nfurzar. Skolli li mhux diffiċli illi niċċekjaw xinu jiġri fil-irsijiet li, li rabbu l ħnizel Jekk dan iżda jkun diffiċli mbagħad, l-iżjed ħaġa faċli għal involvu il-konsumatur. U rridu nikkonsidraw jekk fuq il-tikketta li tajti dak huwa majjal, jekk fuq it-tikketta għandu jkun hemm miktub jekk dak il-majjal ġiex mir-razzett fejn inqatalu dembu jew le u imbagħad naraw x'ikun l-effett fuq dawk il-produtturi tal-laħa milli jużaw din il-prassi li hija krudelta. Naħseb din il-petizzjoni għandha nżommuha miftuħa li xem ħafna x'istgħu nagħmlu biex nevitaw din il-krudelta assoluta. Grazzi. Peter? Ja, vielen Dank. Grazzi, Iva, jiena nishtiqna meżewġ kummenti u koll. Evi, Għalet illi fil-fat il-suq ħaj produċi dak illi il-konsumaturi għedin jitolbu jekk il-konsumaturi jibidlu l-imġiba tagħhom u jitolbu affarijiet oħra, il-produttur ħajati prodott differenti. Jiena jkolli ngħid iżda li din il-ħaġa ma tejbet xejf dak li għandu x'jaqsam il benestri u l-kura tal-annimali u l-ħarsien l-aħħar xar snin u nasab li fis-sistema forsi soċjali, soċjalista nistgħu naraw illi forsi jekk nimplementaw regoli fuq kulħadd jista' jkun hemm iktar eh, progress iżda jiena naħseb ma nistax ngħid li l-kbir u ħażin dak li jipproduċu fuq skala kbira ġifieri u dawk li qed jipproduċu fuq skala żgħira u mażina iżda jiena naħseb illi dak li fil-fatt jgħat jittortura l-animali tiegħu billi jaqtalhom dembhom mija jgħid jittorturhom iżda dak li jżommu ma jaqtuħulhom xi ħal jżommu f'pożżar xorta waħda qed jittorturhom. Jiena naħseb li liġi hija tajba għanna direttiva fuq dan is-suġġett iżda naraw li l-problem dejjem hija l-implementazzjoni. Il-Komissjoni diġa deskrivit xejn il-kwistjoni u naħseb illi il-Komissjoni taħseb illi ma tagħmelx sens illi konna liġi ġdida minħabba li din hija diffiċli nikkontrollaw l-implementazzjoni. Allura x'inhi xinu l-iżbal il-liġi Hemm ħafna kollegi li jasbu li din hija xi ħaġa pożittiva. Il-Kummissjoni ħarġet ukoll bċertu proposti naħseb li hemm bżonn ta' diskussjoni, però jiena naħseb illi rridu nitolbu illi ninsistu fuq din il-miżura. U naħseb illi fil-prattika sabiex insolvu dawn il-problemi kbar forsi aħjar illi naraw illi nimplementaw miżuri ċertu li waslu għal ċertu konsegwenzi ħli verament naraw li jintroduċu bidlaw kif qalu l-kollegi. Nasab li dini xaħġa xi ħaġa li tista' ma tkunx ġusta minħabba aħna għandna suq waħdini u jekk ikun hemm stati membri qegħdin jimplementaw ir-regoli u oħrajn le din hija xi ħaġa li mhix qed tirrispetta r-regoli tas-suq waħdini. Din raġuni jiena ntama li din petizzjoni ħanżomha miftuħa l-istudju għadna kemm irċivejnieh. Però jkolli ngħid li jonqosni daqsxejn li jkolli biżejjed ħin sabiex nanalizza dan kollu. U Iżda aħna meta rridu naraw illi nibdew nimplementaw din il-liġi minnaw sentej oħra, minnaw tliet sin oħra, u din il-liġi ħat applika b'mod retroattiv, jiena naħseb li hemm bżonn nkun iktar kredibbli naturalment. Nafu li xjentisti qegħdin jieħdu seb'din din il-kwistjoni din joħorġu b'rapporti, din jippubblikaw dawn il-fatti nerġa' nirrepeti hemm bżonn li nieħdu deċiżjoni aħna rridu nbidlu l-istatistika jew nkella r-realtà naħseb li kulħadd irid tibdel ir-realtà fil-fatt aħjar illi minflok noqogħdu nitkellmu b'mod sabiħ aħjar nifuka fil-pratt. I'm just to make it clear, you know. Xtaqt namela ċara li liġijiet hemmhekk qegħdin u diffiċli għal dawk li jagħmlu l-liġijiet eh, li jgħidu liġi nagħmilha ma jekk tirrispettawha biss, ġifieri Eh, il-ġijiet iridu jiġu implementati u dan it-tail docking li qed naraw huwa illegali. U inna snin nafu illi ma l kondizzjonijiet ta' dawn l-annimali. M'hemmx għalfejn ikun razzett żgħir biex jagħti kondizjoni tajba lill-annimali. Razzett kbir ukoll jista' jagħtihom kondizzjonijiet tajba m'għandux jaqsam mad-daqs tar-razzett jekk ġili rajtu annimali jimirħu fil-beraħ u uh, osservajtu kif iġibu ruħom l-annimali tant jihdu gost il-baqal per eżempju tant jihdu gost Imma imbagħad iktara pereżempju il-ħnieżer tara li hemm kwantità kbira minnhom li qegħdin f'kundizzjonijiet li qed jiġu abbużati u dan laqas mu tajjeb ma tal-klima u m'hemm kustanijiet oħra. Ġifieri jew ser niklu inqas laħam u mbagħad il-kuxjenza tagħna mm, jinnaxxina. ma jkollniex dil-kwistjoni fuq il-kuxjenza imma il- ehm, palissa memx kondizjoni ta' kompetizjoni ġusta li xen il-maġġoranza ta' stati membri li qed morru kontra liġi. Thank you very much. And now let's listen to the petitioners for. Tajib, Melissa, issa ħan nisimgħu l għal zewċ minuti. Uh, Għadna gost nisimaw dan il-kommenti u għahna naqblu ma dak kollu l-intqal sissa. Nishtiqu illi il-Kummissjoni tagħti ħarsa lejn xġara f'dawn is-snin kollha regoli ila memmek mill-2003 u dawn juru li hemm bżonn li nieħdu miżuri biex niprevjenu tail docking imma sabattan dawn il-miżuri ma ġewx implementati mill Kif Kifat, iżjed minn design fil-mija tal-irtizet illi analizzajna mill-mijiet ġviri tal-tizet li analizzajna, sibna li design fil-mija tagħhom kien hemm tail docking. Ġviri din hija xi ħaġa li ssir b'mod sistematiku, hija kwestjoni ta' rutina għal min irabbi dawn il ħnizer il-miżuri mhux qed implementati, allura wasal iż-żmien il l-Kummissjoni tagħti tajn tajba lejn din il-problema u toħroġ toħroġ b'tempistika idealment qabel l-aħħar tas-sena biex ikonna anka proċedura ta' ksur. Ma nistawx noqogħdu fuq il-kelma tal-bdiewa dwar dan, l-annimali qed ibatu ilhom snin għaddejjin minn dan il jasar u irridu eh, nammettu li din hija proċedura illi tikkawżalhom ħafna tbatija. Kif qed naqabel li ġiet qegħdin hemmhekk hemm hemm bżonn illi dawn jiġu implementati. Rridu nassiguraw illi l-industrija tal-irtietet tifhem dan il-punt u li eh, eh, tkun konformi mal-direttiva mal-rakkomendazzjoni. Grazzi. Xtaqt nisħaq illi dan il-komitat u fil-fatina gborija li qed nippresidi dan il-komitat fuq din is-suġġett dwar dan is-suġġett ta' tail docking fil-fatt tpoġġa fuq l-aġenda tal-komitat diġà darbtejn oħra. Aħna kommissjonajna l-istudju illi issa tlesta u għaddejn ħlinkom. U batna anka ittra l-Komissarju Andrew Kautis fuq il-possibilità eh, ta' proċeduri ta' ksur, tlabna l-opinjoni tal-Agri u tal-Envi, illum erġajna għamilna dal-suġġett fuq l-agenda għaliex irridu aħna naqblu mal-petizjonanti u rridu illi jittieħdu miżuri tajbin biex din it-tip ta' mġiba minn naħa ta' min rabi l-annimali tintem. Naħseb li l-kollegi jaqblu wkoll li hemm niddeċidu fuq tempistika għall-infurzar. Il-Kummissjoni provat tieħu azzjoni, provat identifika l-aħjar prassi, eh, għamlet zjajjar fil-Finlandja, fil-Svezja, eccetera, Imma irridu naraw il-Kummissjoni tieħu iżjed ir-responsabilità tagħha biex finalment din it-tip ta' mġiba tieqaf. Mela aħna qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni biex toħroġ b'tempistika għall-infurzar tal-liġi. Daka ikun ideali. U forsi il-Kummissjoni tkun tista' tieħu rendi kontu ukoll tal-liema stati membri ehm, qegħdin jirrispettaw il leġizlazzjoni liema qegħdin ikkaxkru iżjed saqajhom u liema qegħdin imorru kompletament kontra l-liġi u ma qed jieħdu l-ebda tip ta' miżura. Tkun tista' tagħmel hekk il-Kummissjoni mbagħad wara minn tagħna ikonna nkunu nafu illi aħna għamilna l-istajna, mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu l-petizzjoni, ma l-ewwel se nitolbu l komissjoni biex t-provdina din l-informazzjoni li semmejt. X'taħseb Komissjoni, possibbli? Signora President, jina m'għandix l-approvazzjoni tal-kolleġġ biex nagħmel dekarazzjoni bħal dik tifhimni. Imma se nipprovaw naħmu fuq dan il-level. Grazzi. Merci. Ok, fine. Tajjeb, mela, nistaw nagħlqu U issa għaddu l-petizzjoni illi limis illi issa hija fuq il klip fil-Finlandja. Il-petizzjonant mhux qiegħed tawek, ma ħad il-kelma l-Kummissjoni. Illum qed nduk ħafna x'tagħmelux. Please, I give the floor to the Commission on Petition. il-kelma l komissjoni fuq il-petizzjoni 1071 minn Linda Maki Sulkava fuq il eh, tammir ta' elementi mux favur l-animali l-klip. Is there a confusion within the Commission on this? Kommissjoni daqsxejn konfuża jisa. Okay, so I, I guess that there is some kind of confusion and nobody... Għat najlem daċċe konfuzjoni u dan ħat ma jishti intervjeni fuq din il-petizjoni u xek. Mela fil-kas naddil kelma l-kollegi. Intom rajtu l-petizjoni naħseb illi analizzajtuha U barra minn hekk għandkom ukoll id-dokument tal-Kummissjoni minn eh, ta' jannar ta' din is-sena ġifieri dak tistgħu ta' tuħda qatajn ukoll. Mela ngħaddi l-kelma lill-kollegi. Jiena għaddejt il-kelma l-Kummissjoni jekk tixtiequ tgħidu xi ħaġa. U ngħaddi l-kelma anke l-kollegi min jixtieq intervjeni. No one has anything anything to say. Ħadd m'hemmx eh, ħadd Ixtiq ċaħġa la Peter kjerġbok, iva, jivaj naħseb fuq level ġenerali nistgħu ngħidu. Illi meta nitkellmu fuq l-annimali aħna qegħdin naraw li dejjem isna nippruvaw noħorġu ċertu elementi li huma aktar viċin animali, viċin il mill-animali u nneħħu kol ċertu eh, karatteristiċi li ma joġbunix, forsi din xaġ normali anke fil-pjanti aħna nippruvaw nagħmlu hekk, forsi iżda din hija xi ħaġa li m'għandix taqsam ħafna u ma taqbilx mal-benessri u kura tal-annimali, jekk ikun hemm xi razza ġdida pereżempju illi ikunem rizultati u konsegwenzi negattivi naħseb illi dan huwa riżultat ċar tal-fatt l-affarijiet li għedin nagħmlu dawn id-drawwiet mhumiex tajbin. Jiena nixtieq ngħid illi din hija studja illi fukat ħafna fuq dan is-suġġett Naħseb li din hija problema ta' dejjem li konna fis-soċjetà li naraw fejn nistgħu naqtaw il-linja meta naraw illi f'daqqa waħda ċertu interventi jistgħu jkunu konsidrati bħala tortura. Jina naħseb għandu dubji kbar dwar il-fatt li dak kollu qegħdin namlu għatajab. tajjeb. naħseb li dan il petizzjoni hija fuq suġġett pjuttost filosofiku kolli ngħid minħabba li qiegħed qegħdin naraw li aħna qegħdin nagħmlu affarijiet li forsi aħjar ma nagħmluhomx. U l-annimal nifsu ma tantx nikkonsidraw, ma tantx naraw jekk l animal u xi tħossu sew jew le meta nagħmlu ċertu interventi. Jekk inħarsu anka lejn il-lupu per eżempju nistaw naraw dak li għamilna aħna matul l-20 ta' snin nistgħu niddiskutu ħal tul ta' żmien kbir, twil ħafna iżda issa li għandna ċertu riżultati xjentifiċi rridu naraw ukoll fejn ħanaqtaw linja naraw x'inhi l-attività normali ta' tammir u ta' trobbija tal-annimali u fejn aħna nistgħu naraw li ċertu drawit u ċertu ta' tiġġiet ikunu konsidrati bħala tortura. Nasab li din hija problema li dejjem meta tiżdid ukoll għall-world u natwad tazija partikolari. Iva jena, jidir li l-Kummissjoni Ewropea tafsew fuq dan is-suġġett jekk taqraw id dokumenti li kienu preżentati huma deċidew li jagħmlu studju fuq il-benessri tal-klieb ta' tes fil-prattiċi tat-tammir tal-lum il-ġurnata u ħajvalwaw jekk dawn fil-fatt u x'ħajwaslu għall-inkwiet serju fl-Unjoni Ewropea. Peter, dispeċini ngħidlek li l-istudju kien diġà publikat diġim tas sena 2015, ġifiri huma għamlu xogħolhom kif suppost, forsi aħna ma minni xogħolna sew, u minħabba illi huwa qegħdin il dan ir-rapport li ħarġ fil-ċemp tas sena 2015 huma issa ħajjikkonsidraw jekk hemmx bżonn ta' iktar azzjoni naturalment bil rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà proporzjonalità. ġifiri jiena nipproponi li nżommu din il-proposta miftuħa kemm jista' jkun li tolbu li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel iktar sforzi kif ukoll kemm fil-riżoluzzjoni kif ukoll fih dan il-riżoluzzjoni nittama wkoll li l-Kummissjoni jekk jogħġobha terġa' tkellimna fuq din il-kwistjoni qabel ma tintemm is-sena li aħna nkunu nistgħu nikkonkludi din il-petizzjoni. Nistgħu nimxu hekk? ġġara, eh, naħseb rridu t-ringrazzjaw sewa, mela naħseb li bekk aħna konkludejna dak kollu li kellna fuq l-agenda. Tini sekonda. Signor Danoka, aħna diġa tkellimna fuq il-punt numru 16 il-petizzjoni 2453 minnaħa ta' Nancy Shooten dwar il-tif ta' tfal taħħa mill-autorità ta' protezzjoni ta' kura ta' tfal. Imma kien iċċawek prezenti fil-kamra zdessa u bekkeda u flimkien ma' żewġ tfal taħħa dawek prison. Nistantikom aġġornament. Il-Kumitat iddeċida li għalaq din il-petizzjoni. Ma nistawx nerġaw niftħu din il-petizzjoni, di petizzjoni jamalu għajek għandek iktar il-menti, ħajkollok tressaq petizzjoni oħra. Din hija istituzzjoni mhuwiex klab fejn ti tista' titkellem u talabra l-puntijak. Għalhekk titressaq il-petizzjoni b'mod formali, għalhekk xtaqt l-ċara. Situazzjoni nixtieq illi nistiednek issa sabiex tkellimna ħalli tgħidilna għalfejn inti ma konċawek hawnhekk fl naqsin għax meta aħna bdejna niddiskutu il-petizzjoni tiegħek u tista' tagħmel stqarrija. Iżda l-petizzjoni hija magħluqa ġifieri l-kollegi nixtieq ngħidilhom milli ma nix nerġa' niftaħa, iżda Sinjora Xilton nixtieq nisibek biex jekk tixtieq titkellem. Jiena wasalt fl-aħħar. Nifhem li intom għalaqtwa però nixtieq ngħidulkom ġa fis-sajf tas-sena 2013. Meta konna tinżuru l-Iżvezja aħna morna fid-żu f'Gothenburg, Wissenberg. Istanbat kemm ħafna akkużi folot bażi ta' ejdut ta' ċittadini u social workers bidlu l ħajja tagħna. Skontom aħna filna it-tfal tagħna fil-kmamar u ma kenix faċilitajiet ta' toilet, ilma u eċetera. Eh, Mbagħad fl-ulju il-pulizija daħlu fid-dar aħna rejnijom li aħna ma konniex qed nsakru nitfal tagħna u kellhom fejn jilagħbu fil-bitħa ta' wara u kellna id-dawlu anka kellna biżiet ikkel aħna rejnijom u koll kontijiet tad-dawlu l ma u żewġ kmamar tal banjista dan ma mell-ebda differenza ħadu li il-ħames tfal anka ta' 13 sena huma ma konsultaw xej u ħadu it-tfal. It-tfal tiegħi kienu imbeżza ħafna. Firdu l-tfal fl-Svezja, vi ma kellix dritt li nżurhom l-ewwel għal tliet xhur u mbagħad għal tmien xhur oħra. Jiena kelli nistenna li jkun hemm proċedura dim il-qorti f'Karstad u iżda dan qatt ma se kellu jisirem meħabba minħabba li aħna maħniex ċittadini svedizi Jiena naħseb li f'sistema nista tal-qorti Svediża naħseb li bil-provi ksibt li ħajkun faċli nerġa' nġib il-tfal lura tiegħi iżda le, il-ġustizzja ma, ma saritx l-Iżvezja. l mħalfinu Il-rati ħadmu kollha flimkien wara s-sentenza tlieta mill-bniet il-gbar nataw li lura iżda t tnejn minnhom baqgħu fl-Iżvezja. Nataw li foster parents u jiena fil-fatt ikolli ngħid li firduna minħabba li jiena għandi tlieta mit-tfal biss. Miegħi fl-Olanda u tnejn minnhom fl-Iżvezja baqgħu l-Iżvezja affarijiet orribli ġrawlhom kolli ngħid minħabba li sfurzawhom isiru ċittadini Svediżi u ma setawx juru xi jħossu il-foster parents kienu jirċivu ħafna flus sabiex jihdu sib lil dawn it-tfal. Ista sadattant. It-tfal tiegħi kienu esposti għall abbuż u għall periklu. U naħseb li erdum fuq il-livell emotiv ikollni ngħid huma nżammu hemmhekk għal sena sħiħa. Dan it-traffikar fl-Iżvezja ta' tfal għandu jieqaf illum qabel għada. Issa it-tfal tiegħi għedin qegħdin lura miegħi, iżda ikolli ngħid li mfixkla ħafna, rridu nwaqfu darba l-dajem daw l-avvenimenti, ma n nippermettu l-affarijiet bħal daw jibqgħu jiġru. Nittama il-batija tiegħi ma servitx xejn, it-tama li bekk nistgħu intemmu darba l dejjem dak li ġara fl Nishtiq Nixtieq nirringrazzja l Rubinis kif ukoll lil ħafna nies li għandu nisab biex nġiblu l-tfal tiegħi u nixtieq nirringrazzja l daw kollha li firmaw il-petizzjoni madwar id-dinja. Naħseb li flimkien nistgħu niġġieldu l-iktar ġustizzja għal kem aħna għandna responsabiltajiet illi eh, fil-fatt nipproteġu t-tfal tagħna u naraw li jkunu b'saħħithom u imħarsa. Grazzi ħafna tal istarrija tiegħek qed nieħu illi inti wasal ċerta waħda Brussell. Dalodu nittama li inti u t-tfal tiegħek qed tkomplu tgawdu mill-ġurnata. Ja xi ħaġa sabiħa li intom ġejtu għawek, għax ħarġa biħal li għet nil-taqaw maqom u mija kinti li rissaq dil-petizjoni nishtiq nawguralek l zbaxu għad fissam il-komitat u nittama id l-istorja tijak tintem mod pozittiv. And to you colleagues, we have been extremely efficient this morning. Grazie ħafna ziz kollegi aħna konna effiċenti ħafna dal-ħodu fuq għal-pawza itwal li kien nerġmel ta' għawwek fit-tlieta mal-Kummissarju Timmermans.